Okay, if, if the uh, photographers could take a discreet distance too, that would be appreciated. Signori, jikġobkom tersu taqxej l-ura l-fotografi. Ser niftaħ il-laqa tagħna, se nibdew bl-adozzjoni tal-aġenda. Mhux qed nara l-ebda oġġezzjoni u għal daqstant l-aġenda tagħna hija adottata. Qabel ma ngħaddu għal puntawlini tal-lum u dialogu monetarju, jien għandi aħbar ħażina x'ngħidilkom. Nixtieq informa lil membri u daw kollha preżenti dal-għodu li Miguel Portax tal-Grui membru ta' dan il-kumitat li kien attiv f'dan il-kumitat mod partikolari fil rigward sa kwistjonijiet fil-dialogu monetarju u kienu koll il-koordinatur fil-Kumitat tal-Budget ħallina il-bira Miguel kellu biss 53 sena. Jena issa nitlobkom tqumu għal-minuta ta' silenzju. Um, now I have uh, Issa ser naddu għal xi avviżi oħra fil-qosor bħalma tafu. Aħna mistennija li ser nivvutaw fuq ta' bozzi ta' rapporti u dan ħeroġi post post għall laqgħa tagħna li jmiss biex bekk inkunu nistgħu nagħmlu l-aħjar użu tal-ħin tagħna llum wara nofsinhar għadha filgħodu is-segretarjat ta' data timetable indikattiva li se tinkludi t tibdiliet li saru meta qabla ma' l-abbozz tal-aġenda l-oħra. Dawn it-tibdiliet ifissru li aħna ser ikonna aġendaj sar il-ħamis wara nofsinhar u dan huwa dwar it-tibdil fl-aġenda tagħna. Issa ser nitlobkom biex tapprovaw il-laqat tal-minuti ta' 9 ta' jannar, 16 ta' jannar, 6 ta' frar, 12 ta' marzu, jek ma' lebda oġġezzjonijiet, dawn tqasmu li l-kom noħda bħala li għacċettajtu dawn il-minuti. Issa ser naddu għad dialogu monetarju mal-Bank Ċentrali Ewropew jiena grata għal darboħra li nista' nilqa' lil Sur Draghi fil-kumitat tagħna id-dialogu li kellna qabel kien fit-19 ta' Diċembru u fl-aħħar laqa Ne, da ma jagħmilx sens, 12 ta' Diċembru, il-laqa li miss ta' trid tkun fid disa ta' Jannar Palma tafu aħna ser nisimaw l-ewwel minn il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Umbat ikonna skambju ta' opinjonijiet. Naddi l-kelma lil Mario. Thank you. Madam Chair. Grazie. Signor President, membri onorevoli tal-Kumitat dwar il-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarju ta' Unur li għatawek ġewwa l-Parlament u qudiem il-Kumitat koma l skambju ta' opinjonijiet regolari. Jiena nilqab sodisfazzjon ir-riżultat tal-laqat tar-rebija biex inżidu r-riżorsi tal-Fond Monetarju Internazzjonali bi 430 biljun dollaru. Iż-żona ewra għamlet ir-rwol tagħha u għamlet eh, protezzjonijiet tagħha u mpenjat ruħa biex tforni lil fond monetarju eh, żieda ta' 150 biljun euro. Jiena grat li issa shareholders tal-fond lesti li jiselfu il-kontribut eh, tagħhom biex inżidu r-riżorsi. Issa huwa importanti li il mekkaniżmu ta' stabilità ikun tjaħdem bisħieħ il-Bank Ċentrali Ewropew u għales li jagħti l-appoġġ tiegħu f'dan ir-rigward. Ovvjament anka fir-rigward ta' uh, fajr postu il-pajjiżi ta' żona euro jistgħu jkomplu jimplementaw uh, ġustamenti strutturali u budġetarji kif suppost. Jina l-għonet ser namel rapport fuq il-situazzjoni ekonomika prezenti fi zona euro u għara dan jina ser nifoka fuq suġġetti li intom proponejtu. Evalwazzjoni tal-miżuri speċjali mill-Bank Ċentrali Ewropew u assessjar tal-izbilanċi ekonomiċi ġewwa l-Unjoni. Issa ser nifoka fuq eh, żviluppi ekonomiċi u monetarji fiż-żona euro u sa mill-aħħar laqgħa tagħna f'tatax Deċembru s-sena l-oħra indikaturi disponibli għall-ewwel kwart tal-2012 jikkonfermaw bisħie stabilizzazzjoni f'attività ekonomika b'livelli baxxi. L-aħħar żviluppi fil-survey data huma mamħalta. U hemm ukoll qed jenfasizzaw inċertezza. Jekk inħarsu l-qoddim it-kabir għandu jiġi appoġġat minn talba barranija u rati ta' interessi baxxi u fuq medda qasira ta' żmien u wkoll miżuri non-standard. Fl-istess ħin, riski jirrelataw mod partikolari ma' intensifikazzjoni fit-tensjonijiet li hemm fil-swieq ta' dejn sovran fiż-żona euro u dawn huma spillover potenzjali għall ekonomija reali. Iktar żidiet fil-prezzijiet tal-komodità jistgħu wkoll imnasara lill attività ekonomika. L-inflazzjoni annwali ta' żona euro kienet 2.7% f'Marzu u li ma nbidlitx meta mqabla mal laħar 3 xhur inflazzjoni ser tibqa il-fuq minn 2% matul din is-sena għaliex iżidiet fil-prezzijiet tal-enerġija u taxxi indiretti. Il-Kunsil Governattiv għadu qed jistenna rati ta' inflazzjoni annwali li jaqgħu taħt 2% fil-bidu tal-2013. Jekk inħarsu l qudiem tkabbil modest eh, ambientali fi zona euro u kol stennijiet ta' inflazzjoni mhux ħażin u kol il-prezzijiet eh, u l-pressjonijiet għandhom jibqaw moderati. Outlook dwar ir-riskju fuq il-żviluppi tal prezzijiet huma bilanċjati ċertu riski upside jistaw joħorġu minn uh, prezzijiet ta' żejt kif mistennija u kol ta' xi eh, zida fit-taxxa indiretta. Riski ħżiena jistaw joħorġu minn attività ekonomika iktar dajfa mill mistennija. Nixtieq nenfasizza li l-Kunsill Governattiv ser jagħti attenzjoni partikolari lil kwalunkwe tip ta' pastru minn uh, prezzijiet ta' enerġija ktarolja għal pagi, profitti u price setting mod ġenerali u għamettiet l-estanijiet ta' l-inflazzjoni fuq medda medja ta' żmien għal l-ekonomija ta' zona euro għandhom jibqaw skont il-lan tal-Konsil Governattiv u l biex iżommu ir-rati ta' inflazzjoni uh, eh, li ta' l-2% fuq medda medja ta' żmien. L-analiżi monetarja b'mod partikolari il- eh, il-tkabbir tal-fondi u l-money growth jikkonferma il-prospetti fl-iżviluppi tal-prezzijiet li jibqaw f'konformità ma' l-istabilità tal-prezzijiet. Il-credit eh, data u il-flus safrar jifukaw fuq stabilizzazzjoni tal-kondizjonijiet finanzjarju fl-istess waqt talba għal kreditu jibqa tibqa dajfa fid-dawl ta' attivitajiet ekonomiċi u il-proċess kontinwu ta' ġustamenti fil-balance sheet fis-setturi mhux finanzjarji. Jiena nħoss li għata importanza kbira li il-banek jisaxħu iktar u jizommu dak li il-profitti u kol jizommu il-bonus payments. Il- il-balance sheets b'saħħithom huma importanti ħafna biex ikun hemm dispożizzjoni kif suppost għall kreditu għall ekonomija u normalizzazzjoni tal-funding channels tagħhom. Jina issa nixtieq nitkellem fuq l-effettività tal-eurosistema reċenti miżuri mhux standard tal-politika monetarja mod partikolari l-operazzjonijiet eh, ta' rifinanzjament long term marufa bħala LTROs. Jiena nixtieq mm, l-għonet inkun ċar dwar għala aħna implementajna l-LTROs mm, ta' tliet snin. Bħalma tistgħu tiftakru it-tieni nofs tal-2011 kien markat b'intensifikazzjoni ta' stress fil-swiet ta' dejn sovran u kol ħafna um, nċertezza. Din ħafna naqset l-aċċess għal banek tal-zona euro għal fondi market-based. Kiku ma tieħdet ebda azzjoni dan se wassal għal sara severa għal self tal-banek l-kumpaniji u l-persuni individuali u kol fil-beħ tal-assi. L-LTROs kontribuxew biex naqsu dawn il-kondizjoni diffiċli ta' fondi ta' finanzjament. Il-banek setaw jissodisfaw il-bżon ta' likwidità li kien hemm li għarriflet rifless net liquidity injection ta' madwar 520 biljun euro għaliex ħadna in konsiderazzjoni il-shifting ta' likwidità minn dawn l-operazzjonijiet u koll il-banek eh, benefikaw minn iktar ċertezza dwar il-fondi fuq medda zmin ta' żmien tagħhom minħabba il- il maturità tal-operazzjonijiet u l-ġodda li kellhom maturità twal. Jiena nista' nifhem li intom interessati fit trasmissjoni tal-LTROs fil-ekonomija reali u din fil-fatt dan huwa fil-fatt punt kruċjali li nassiguraw li l-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew tibqa' trasmessa mod effettiv l-ekonomija regali li għali kienet fil-fatt motivazzjoni ewlenija ta' deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv Huwa inkoraġġanti li naraw li n-numru kbir ta' banek żgħar ipparteċipaw fi żewġ LTROs. Banek żgħar huma huma tajbin ħafna biex jagħmlu rifinanzjament lill ekonomija reali, mod partikolari ehm, kumpaniji żgħar u medji li huma l-ikbar ġeneratur ta' l-impjiegi ġewwa l-ekonomija. Aħna fiduċjużi li l-likwidità tal-Bank Ċentrali eh, orbot ħafna li l-ekonomija reali. Ovvjament dan ma jfissirx li dan waħdu ser jagħti spinta lis-self lill-kumpaniji lill-individwi. L-ewwel net il-Bank Ċentrali ma jistax jinterferixxi mal-użu tal-likwidità tal-banek għaliex din hija deċiżjoni tagħhom bħala negozju. Aħna però nafdaw li ser jużaw biex jagħtu rifinanzjament li l-ekonomija reali għax dan huwa rwol ta' sistema bankarja. It-tieni, l-evoluzzjoni futura tal tkabbir tal-kreditu ser jiddependi fuq domanda mod partikolari. Fi situazzjoni kif bħalissa dan jidher li ser jibqa' hekk iżda il- Kabir tal-fondi u tal-kreditu ser jibqa' dajjef saħma il-sitwazzjoni ekonomika titjieb. Il-survey tal-bank lending b'informazzjoni ġdida dwar l kondizjoniet ta' finanzjament ġodda ser jiġi publikat dal-ħodu fl axra Uħut minnkom edin jinkwetaw forsi dwar ir-riski ta' inflazzjoni li ser joħorġu minn dawn il-miżuri non-standard. Nixtieq nenfasizza li il-miżuri non-standard miħomx ta' e, pisfu ċertu rati ta' interessi ma dak li huwa mitlu biex nassiguraw stabilità fil-prezzijiet fuq medda medja ta' żmien b'mod partikolari, ir-rati ta' interess fuq l-LTROs ta' tliet snin mhijiex fissa da marbuta mal il-rati ta' interessi lenin tal-politika u koll biex n-isu l-likwidità monetarja miex il-balance sheet tal-Eurosystem li hija rilevanti iżda il-balance sheet tas-settur bankarju nifsu. Dan tal-aħħar biss juri interazzjoni mal-ekonomija reali u dan nistgħu naraw mill-data monetarja u data tal-kreditu li kif diġa huma ehm, dajfa. tistaw tibqa eh, eh, assigurati li l-Kunsil Governattiv eh, ser juża l-istrumenti kollha a dispożizzjoni fir rigward tal-riskju tal-prezzijiet u l-istabilità. Aħna qed nisimgħu tħassib dwar ir-riski tal-Eurosystem Jiena nista' nfasidza li l-espansjoni tal-balance sheets tagħna qed tiġi maneġġjata bi prudenza kbira aħna qed nibqgħu eh, nagħmlu reviżjoni kollaterali tal-eliġibilità u wkoll tal-risk control framework u kol l-applikazzjoni ta' ehm, miżuri ta' risk control konservativa bħal eżempju l haircut u l-politika monetarja kollha jipproteġi jipproteġu s-saħħa tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosystem. Jien nixtieq nikkonkludi dan il-punt billi ngħid li l-standard non-standard measures kollha huma ta' natura temporanja. Ukoll l-liquidity support ma jistax jieħu post il-kapital jew inkella xi um, politiċi fiskali b'saħħithom jew inkella strutturali li waslu għal tkabbir sostenibbli u stabilità ġewwa l-ekonomija Ewropea. Issa jiena nixtieq niddiskuti t-tieni suġġett magħżula l-iskambju ta' opinjonijiet tagħna mod partikolari li sbilanċi makroekonomiċi ġewwa żona euro. Ovvjament id-divergenzi fuq żviluppi ekonomiċi huma eh, xi ħaġa normali f'dan eh, Unjoni Monetarja. Dawn id-divergenti jistgħu jiġu osservati wkoll fuq in-naħa l-oħra tal-Atlantiku, iżda dawn m'għandhomx eh, isiru ta' struttura persistenti Sfortunatament ħafna zvilanċi ġew permessi li akkumulaw fis-snin li reċenti f'ħafna pajjiżi Ewropej dawn l zbilanċi ġew minn sorsi differenti. Disciplina fiskali insuffiċenti, eċċess eh, finanzjarju, falliment biex tiġi implementata riforma strutturali mod partikolari iżda mhux esklusivament fil-swieq eh, tal-prodotti tal u tal-ħaddiema wkoll eh, telf ta' kompetizzjoni sinifikanti. Dawn jeħtieġu kollha ehm, aġġustamenti urġenti u kif suppost. Biċċar mandi ma tistax tkun responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew li indirizza dawn l-isbilanċi mill-perspettiva tal-politika monetarja l-għana u l-lini tagħna li nżommu l-istabilità tal-prezzijiet fil żona euro mod ġenerali u għal dan il-għan il-Bank Ċentrali Ewropew qed jibqa' jagħmel monitoraġġ tal-informazzjoni kollha rilevanti minn dawk il-pajjiżi u is-setturi e, kollha sa' zona euro. Iżda e, il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew għandha tiġi fukata fuq iż-żona euro kollha u ma tistax tindirizza diverġenti fost il-pajjiżi ta' żona euro individwali. Dan huwa rwol tal-gvernijiet huma rridu jieħdu azzjonijiet ta' politika determinati biex jindirizzaw djufija ewlenija li hemm fil-qasam fiskali, finanzjarju u strutturali. Aħna ħadna nota li sar progress f'ħafna pajjiżi. Dawn il-miżuri għandhom ikunu komplementati bitkabbir u li iwassal għal iktar uh, riformi strutturali faċilita attivitajiet ta' intraprizi l-bidu ta' kumpaniji ġodda u il-ħolqien ta' iktar xogħlijiet. Hawnhekk il-gvernijiet għandhom ikunu iktar ambizzjużi Fuq livell Ewropew kien hemm progress sostanzjali lejn eh, tisħiħ tal-governanza tal-qafas tal-governanza ekonomika. Aħna rajna tisħiħ tal-regoli fiskali fil-patta tkabiru stabilita u introduzzjoni eh, tal-fiscal compact li dwaru tkellimna fil-Parlament Diċembru li għadda. Aħna qegħdin implementaw eh, focus ġdid biex intejbu l isbilanċi makroekonomiċi. Il-kriżi reċenti u li unjoni monetarja li taħdem kif suppost eh, għandha bżonn mhux biss istitut setup istituzzjonali għal politika monetarja fil pala ċentru ta' iżda għandha bżonn ukoll waħda għal politiċi ekonomiċi. Nassiguraw kompetitività tal-pajjiżi kollha tad-żona ewra għandha tiġi meqjusa bħala responsabilità komuni. Jiena ċert li ħafna minnkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew jaqblu li aħna nabżon ta' bidla fil-mod ta' kif issiru il-politiċi nazzjonali, kif eh, huma meqjusa il-politiċi ekonomiċi għaż-żona euro eh, huma uh, domestiċi u minħabba l-spillover effect dawn għandhom jiġu suġġetti għall sorveljanza reċiproka u għandhom jiġu irranġati e, jekk meħtieġ b'interess kollettiv ta' zona euro kollha kemm dan għandu jiġi applikat kemm għal politiċi e, fiskali u makroekonomiċi. Iżda s-sorveljanza biss mhijiex biżejjed. ċittadini u kolli jistennew mill-Ewropa risposti għall sfidi komuni li e, zona ehm, il-pajzi kolla edin jiffaċċaw fil-kontest ta' kompetizzjoni globali u konsiderazzjoni fiskali kontinwa il-pajzi tal-zona eh, euro għandhom jaħdmu fl-imkien minħabba li huma għandhom munita unika għandhom raġunijiet ikbar ehm, ħafna iktar minn pajjiżi oħrajn jaħdmu l-koll flimkien. Dan jista' jsir fil-qasam ta' riċerka u żvilupp, edukazzjoni, infrastruttura għandhom jikkooperaw iktar kemm jista' jkun. Issa nixtieq nżid li l-istess bħal fil-kas tal-kompetitività jiena nqis l-istabilità finanzjarja bħal responsabilità komuni f'Unjoni Monetarja. Matul il-krizi aħna rajna spillover effects negativi fil-pajizi ta' zona euro u kol bejn is-settur bankarju supervizuri nazjonali u treasuries huma wkoll iffaċċati bi problema ewlenija li matul żminijiet tajbin banek kbar jaħdmu bħala istituzzjonijiet Ewropej. Iżda fi żminijiet ħażiena dawn jaqgħu fuq uh, spallejn il-nazjonali li nassiguraw li jkun hemm funzjonament tajjeb tal l-Unjoni Ewropea Monetarja jeħtieġ li jkun hemm tisjih fil-supervizjoni tal-banek u rezoluzzjoni fuq livell Ewropew. Integrazzjoni Ewropea waslet għal paċu u prosperità. Jina t-nezita ftit eh, biex nuri xinu il- eh, il-punt taħari għal eh, proċess ta' integrazzjoni iżda jiena konvint li aħna rridu nżidu riflessjonijiet tagħna fuq fir-rigward tal-viżjoni fuq medda twila ta' żmien għall-Ewropa kif għamilna fil-paċċat fi żminijiet partikolari ħafna fl-istorja tal-Unjoni tagħna. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna Mario. Nimxu issa għal sezzjoni mistoqsijiet u tweġibiet kif namlu s-soltu. Jek joġobkom membri zomu l-mistoqsijiet, provaw zomu l-mistoqsijiet ta'kom għal minuta u nofs. Umbat Mario, intu ħat provaw zomu t-tweġiba tijek għal 3 minuti u nofs. Bek ikolna slots ta' 5 minuti bebet u iħor. Mela, nibdew mill-Viċi President tal-Komitat eh, għal l-IPP. Pablo. Grazie, ħafna, Sir President. Kważi aħna l-koll nemnu illi jekk rridu nħorġu minn din il-kriżi, l-ewwel tkun konsolidazzjoni ehm, fiskali u riforma. Hemm diversi stati membri li temlu pass il qudiem f'dan il-settur u Spanja huwa wieħed mill-aħjar eżempju mill-2011 Spanja kienet impenjata għal konsolidazzjoni fiskali u riforma ta' sistema finanzjarja, riforma fil-qasam tax-xogħol u fost toqs moħrajn Għat qabel ma kien hemm pajjiż illi għamel riforma daqshekk eh, dettalja ta' daqshekk qasir żmien. U jiena ċert illi l-isforz ħajkompli. Nasab illi taqbel mi dragi. li hemm bżonn tu appoġġ għal dan l-isforz ta' Spanja. U servi eżempju stati membri oħrajn. Ovvjament Spanja mandiċ lebda kontroll fuq il- ma tistax fuq il-sistema tal-Unjoni Ewropea, ma eh, riformi strutturali jistaw ituna fil-fat riżultati fuq medda, medja jew fit-tul ta' żmien. Nafu illi jekk konsultazzjoni din ħajkun żgur li tħalli riżultati pożittivi u l-irswieq ħajibdew jirkupraw. Iżda sakemm jiġri dan kollu zgur ħajkun stati membri illi fil-fatt jdumu biex jirkupraw. ċerta pajjiżi li fil-fatt qed eh, jagħmlu r-riforma bħala Spanja ħaqhom iktar appoġġ mill sibi fil-secondary debt market sabiex innaqs sabiex ma jkunx hemm spejjeż eċċessivi. ħadd jieħu azzjoni hawnhekk sur dragi. Ħatiħu azzjoni fil-secondary debt markets. Grazzi ħafna sur dragi. Grazzi. Mistinajt mill-bidunet illi jiena naqbel miegħek 100%. L-isforzi li għamel il-gvern, għadot jagħmel il-gvern Spanju. Skużani tgħid il-President, ma nistawx niftemu hawnhekk jekk il-kellima ħajqodu jekk il-membri ħajqogħdu jitkellmu. Sur Draghi. Grazzi. Fil-fatt kontet nitħasseb dwar għaliex kienaw dawn il-klim kollu. Mela, nixtieq ngħid li naqbel miegħek mija fil-mija fil-fatt il-gvern Spanjol qed jagħmel sforz kbir, anzi sforz straordinarju. U qed jagħmel progress eh, tajjeb immens dan il-progress seħ minħabba li kienem sforzi ta' riforma, ar, sforzi ta' riforma. aħna ma nalebda dubju illi il-gvern Spanjol huwa għampenjat sabiex jagħmel il riformi meħtieġa. Issa mill-punt minn dan il-punt tatlu minn dal punt u tifistanzi xqrejt illi l-Ewropa kollha jaqrib l-Ispanja. Aħna implementajna l ltro u politika uħrajn, u forsi iktar l-qoddim ikolli l-opportunità li nispjega kemm huma utli dawn. Il-livell tal-interessi ta' bħalissa fil-fatt għadhom baxxi ħafna u ilhom baxxi għal ħafna żmien. Ġifieri l-interess rati ta' interessi għadhom negattivi għal inqas fuq mezza medda qasira ta' żmien. Nitkellem dwar l-attivazzjoni possibbli tal-ISMP. Di miex la interna u laqqas infinita kienet hemm kien teżisti, però m'għandniex ninsew illi l-mandat ewlieni u illi li sibi trid taġix irid jaġixxi skont it-trattat u skont il-limiti tal-mandat ewlieni tagħhom u dan jillimita l-finanzjar il-mandat tal-Li sibi u li tassigura l-prezzijiet ehm, għal-medda medja ta' żmien. irridu nqodu attenti illi nkunu bilanċjati, nżommu dal-bilanċ delekat, irridu nżommu l-kredibilità tal-isibi għaliex hija waħda mill-ftit affarijiet li fadlilna. U sabiex namlu dan, irridu naġiċu skont il-limiti ta' trattat ma jagħmel lebda ġit li l-Unjoni Ewropea u l-ECB u l-kredibilità tal-proċess ta' integrazzjoni tagħna jekk noħorġu lillin mill-limiti stabiliti mit-trattat. Grazzi. Grazzi għafna tejt il-President, issa l-SND, issa l-SND, Sr. McCarthy. Grazzi. Naħseb illi Sr. President taqleb illi taqbel illi il-krizi tal zonawra krizi politika u kollu, kif tara wara l-waqa tal eh, wara l-waqa tal-gvern tal Olandiż u anka eh, l-elezzjoni Franċiża tara li hemm ħafna kontra l-austerità inti maċċettajċ eh, sejħa tal-IMF sabiex tal imf sabiex istimulaw it-kabir, forsi taqbel il-politika monetarja hija eh, stretta wis u dom twis biex tagħti konfidenza fiż-żona euro bħalissa li qed nagħmlu bħalissa mhuwiex biżejjed forsi forsi wasal iż-żmien li tibdel kif taħdem l-ECB u tibdel il-ħsieb tiegħek. Mario Draghi. Le, aħna ma naħsbux il-proċess huwa stret wis eh, naħsbu illi il-proċess ah, jakkomu ħafna anzi. Forsi li nitkellmu dwar li nassuguraw in-nies jew kelma kbira wis, però mill-survey bankarju li għamilna mill-sħariġ bankarju li għamilna rajna illi li ikunem li ma natu li ma natux professa ta' kreditu minn naħa tal-banek tal fil-fat dejjem qed tonqos. Ġifiri, issa li dan il-flus li tfajna ħna fl-ekonomija u il-nifranzjaw l-SMEs l-iktar, iżda mhux esklusivament, jiġi ħafna li dan il finanzjar jiġi ħafna minnu mid-domanda. Id-domanda se jgħadha kemm xejn baxxa. Minħabba li d-domanda hija baxxa, mela id-domanda għal kreditu hija baxxa wkoll. Jekk nagħtu ftit iktar ħin naf li l-flus ħajsib jasal fl-ekonomija u nistimulaw it-kabbir u ir-rati tal-inflazzjoni għalissa jibqgħu baxxi wkoll. Nasab il-politika monetarja tagħna għadha akkomodattiva, qed nagħmlu monitoraġġ tal-iżviluppi u nħidu azzjoni skont eh, dak li l-monitoraġġ li nagħmlu. Issa għall-aldi. Grazie ħafna, Signor President. Ilu kemm xejn minn duġejt hawnhekk eh, sur President, is-sitwazzjoni ħafna minn qabel il-milet, però huwa faċli tikkritika jiena xtaqt insaqsik dwar il-bidla fil-kuntest aħna qabel milet adottajna il-six pack inti kont qed tnieni l-LTO u kont titkellem favur dan din il-politika fiskali u la fajt kunisom qed jikkalmaw, pero issa żewġ punti li qed jinkwetawni kollegi oħrajn semmew dan xi stati membri ma jistawx fil-fatt issegwu il-miri. Jina rrit li kunem id-disciplina fis sex package, ġifri mux nitkellem kontra dan, iżda huwa fatt dan kollu huwa fatt, fatt li qed jaffettu għal divers pajjiżi jaffettu l-Olanda, irridu naħsbu fuq xamilna u kif nistgħu nimxu l-qudiem. Wieħed mill-konsekwenzi eh, li forsi ma prevedejniex tal-LTO huwa il-banek et eh, iżidu d-dejn nazjonali, et naraw il li hemm frammentazzjoni fejn ikun kunem banek li qed d-dejn nazzjonali u dan u dan qed imur kontra dak li fil-fatt eh, konna qed nippruvaw niksbu bis intern dawn l-ħara xar snin u jistgħu l-konsekwenzi jkunu verament diżastrużi jekk jekk ikun hemm inqas solidarjetà de facto. Naħseb illi għanna bżon insibu soluzzjoni għal dan kollu. Kif dawn iż-żewġ sviluppi li ħazbuna nistaw nirranġawhom? Irru naraw kif solvu din is-sitwazzjoni. Grazie, Sr. Chairman. Grazie ħafna, Angula. Saqsej ġewġ mistoqsijiet, L-ewwel dwar l-awsterità. Ejja saqsu mistoqsija l-oħra, il-konsolidazzjoni fiskali tista' tiġi evitata? X'kienet is-sitwazzjoni fis-swieq u għaliex bdiet il-konsolidazzjoni fiskali? Bdejna dan minħabba li s-swieq iddeċidew illi mhumiex ħajfranzjaw id-dejn sovran. Dan kollu beda minħabba li l-iswi raw nuqqasa sostenibilità tar-ratio tal-GDP ma' d-dejn. Għalek, saċertu punt, kienet miżura ta' politika li ma sanix għasa sabiex nkunu nistaw nerġaw nirbħu il-konfidenza ta' swieq il-fiduċja fis swieq Iġifiri illi niċħdu illi il-konsolidazzjoni fiskali mandiex xi tip ta' effetti fil-fuq medda qasra ta' żmien ma tkunx ma kunx tkunu korretti. Nistgħu morru lil minn dan, nistgħu ngħidu illi jekk hemm ċerta effetti daw l-effetti jistaklu mhux biss fuq medda qasira ta' żmien, iżda jista' jkunu fuq medda twal ta' żmien. Ejn nitkellmu dwar ehm, li toħloq ix-xogħol hemm diversi nies li sabu xogħol u ilhom impjegati issa. Ġifieri x'iridu nagħmlu? Irridu nagħmlu ċerta riforma strutturali u dawk l-ekonomiji li fil-fat kellhom prosperità fil-qabel, għaliex aħna ma qed nitkellmu dwar ekonomiji illi qatt ma kienu qatt ma kienu kompetittivi, sempliċement ftit minnhom tilfu forsi ftit mill-enerġija tagħhom, l-sinerġiji mill-kompetittività ma jfissirx li dawn l-ekonomiji m'għandhomx l-abilità li jerġgħu jsiru kompetittivi. Irridu insibu l-aħjar set l-aħjar taħlita meta meta jkollok ċerta situazzjoni ma tistax tevitom, irrid ikollok riforma strutturali u rrid ikun hemm eh, politika monetarja tajba u monitoraġġ tajjeb u dan huwa responsabilità tagħna. Ma nistgħux aħna flo nieħdu post il-gvernijiet fil-riforma monetarja, aħna m'għandniex il-mandat biex nagħmlu dan. Il-mistoqsija l-oħra li saqsejtu għajkux l-LTO sax ikolla konsegwenzi illi ma rajnijomx meta il-banek jixtru il-bonds sovrani, il-bonds tal-pajis. Ejna raw x'kienet is-sitwazzjoni qabel. L-ewwel net, din hija deċiżjoni bankarja it-tama kienet illi dan il dawn il-flus mor b'mod iktar maġġel fl-ekonomija reali. Iżda li ġara u naqis ekonomiku li kien hemm f'dawk l-aħħar sitt xhur kien għadu jinħass l-effett tagħhom. U għadhom jinħassu fil-fatt l-infetti l il-ġurnata. Iżda nagħtu ftit iktar ċans naħseb illi nara issa nara kundizzjonijiet aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar hija deċiżjoni tal-bank kif ħa jiġu intużati dawn il-flus. Qabel l-LTROs lebda dejn eh, sovrani u dejn nazzjonali ma kienet jinxtara la mill banek nazzjonali u l-arqas mill banek eh, barranin kien hemm irtirar komplet tal-investituri barranin. l swi tal-bonds u swieq oħrajn kienu fil-fatt maluqa u kienu jilhom ftit maluqa x'qed nosservaw issa? Il-banek qed jixtru il-bonds tal-pajjiżhom u din hija xi ħaġa illi jridu nelbuha sa ċertu punt u ninsab ċert illi nistgħu nelbuha meta l-iswieq tal-kreditu jerġa' jibdew jaħdmu. Iżda mill-aspett mill-lat pożittiv hemm żewġ fatti illi nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għalihom. L-ewwel nett, Is-sitwazzjoni fis-swieq finanzjari tibet tibet ħafna. Kellna bonds illi ħarġu, f'dawla sitxu f'dawla żmien dis-sena ħarġu diġa bonds, daqskem ħarġu is-sena l-oħra f'sena sħiħa. Issa ċerta channels ta' kreditu qed jerġgħu jinfetħu dan huwa aspett pożittiv. L-aspett pożittiv liħor u illi kontrarju għall-impressjoni ġenerali miżuri ta' riskju bejn em, banek nazzjonali u sovrani ġew decoupled, ġifiri issa hemm inqas korrelazzjoni milli kienu f'Novembru. dan huwa fatt pożittiv ieħor u imur kontra fil-fatt il-perspettiva ġenerali ta' bħalissa. Grazzi ħafna issa għal ECR. Nkellim għal ECR. Grazzi ħafna, Signor President. Waqt l-aħħar laqgħa li għaddiet f'Diċembru għattilkom illi kien hemm ċerta nies li jduk iskun is-Santa Claus tal-Ewropa. Sfortunatament sirt hekk provdejt triljuni euro fl-likwidità l-banek minna rati u bkoll eh, responsabiltajiet eh, mumiex ma stax qat fuqhom. Il-banek użaw dan il-flusa biex jiġtru l-bonds tal-gverni ta' gvernijiet fis-stati li qegħdin għandhom il-problemi. Intom qed selfu kif ġiġi. Issa li erġa reġajna għanna l-istess problemi. Xtertu l-ħin biz biex ngħidu hekk il-kriżi tista' terġa' tirritorna mod partikolari wara l-elezzjoni tas Sur Hollande pala president ta' Franza. Nisabu fi, fi stat fejn għanajnejna mottijin għal-realtà kif ħajtibu l-LTR, kif ħajtibu situazzjoni l-LTROs u kif meta sur president ċetta li kollateral iktar dajef, li kulem kollateral iktar dajef kif tiġġa il-Bundesbank. Grazie. Grazzi. Jina għadni nejt l-ħanibqa nejt l-LTROs kienu uh, operazzjoni f'waqta u li kien ta' suċċess. Jekk l-unika ġalli rexxilna kien illi nilabu għal-ħin, dak ukoll kien ikun suċċess kieku iklabna l-ħin biss. Imma ġax ta' jiġri 300 biljun euro ta' eh, bonds eh, ħarġu din is-sena u Kieku s-swiq kienu jinalqu kompletament u dawn il fbont kienu jinħlew jina nevitaw dan kollu. Iżda, ħanerġa' mur lura għaliex il-banek mhux qed iselfu. Il-banek mhux qed iselfu minħabba li jew m'għandhomx biżejjed eh, flus, jew inkella mandux bizet kapital, jew inkella mem l-ebda domanda. Issa li għamilna ħna kien illi neħejna wieħed mill l-ewwel wieħed minn dawn il-fatturi, aħna ma nistgħux nagħtu l-kapital lil banek. Ma nistax namlu tajjeb għal dan il-kapital li mandomx. U nixtieq insemmi li għandna xi problemi bankarji lokali. Però in ġenerali minn dak li ħareġ mill-valutazzjoni tal-BBA, il-Banek Ewropej irnexxilhom qed irnexxilhom iżidu l-kapital tagħhom et jes skont dan istħarriċ 65% tal-banek fil fatet qed isegwu il-miri li nataw. Ġifiri, naħseb illi tilab għal-ħin mwix eh, miex kizba zaħira. Kif diġajt fil-bidu ma nistawx izda nizdaw natu l-kapital u laqqas ma nistaw nieħdu post id-domanda. Għana qatt ma nimpenjaw ruħna minn qabel. Grazzi ħafna issa għal-ħador Pascal. Sejt, mistoqsija li ma uġibtiex, parti mistoqsija ma uġibtiex. Ija l-collaterals. L-ewel net, għalix aħna ma dajafniex, ma naħsibx li dija il-kelma tajba, għalix ma wessajniex l-azda tal-collateral. Eħe, meta twassa il-collateral, għax aħna ridna nżidu il-numru ta' banek li jihdu sem f'dawn l-operazzjonijiet. U aħna rnaxxina f'dan l-aħħar il-tjaru 800 banek li ħadu sem din l-operazzjoni 460 minnhom kienu Ġermaniżi. Zommu f'moħħkom li il-medja tal-parteċipazzjoni f'dan l-operazzjonijiet hija 70-75% għalhekk din dan għaliex dan huwa tajjeb, dan huwa faqtu għaliex il li qed nistaqsu Irid ikun ta' ċerta kwalità, ma jrid ikun pakket li banek żgħar u medji ma jkollhomx. Għalek il-proċess ta' distribuzzjoni ta' likwidità jaħdem li jkollok banek gbar li jitlu fl-operazzjoni tagħna mbagħad ta' ċirkostanzi normali distribwix din il-likwidità għal dawk li jkunu żgħar jew medji ma mhux qed jiġri hekk għalix il-suq interbankarju mallu, għalek u importanti li kollok mod li taċċessa banek zar. Issa aħna wessajna l-azla tal-kollateral imma miex dajfa. Aħna zgurajna u nizguraw li il-kollateral li njihdu ikun risk equivalent għal kollateral li konna naċċettaw qabel. Għal haircuts tal-ammont fil-collateral, u l-medja tal-ħerqa tija 53% iġifiri jekk inti bank li għandek dal-kollateral inti tiħu nofs ta' dan pala potenzjal biex tislef imma jista' jmur għal 75%. Għalhekk jiena naħseb li dan ir-riskju, dan ir-riskju estraordinarju għal kollateral ġdid li għandna mhuwiex ġustifikat. Grazzi. Pascal, issa mislilek. <clears throat> Lodwa tajba sur Draghi? Iva. Palmar fina dinja neċessarja Fuqt meta ikunem bżonna. Għanna hawnhekk għada fejn mhix xi ħaġa li dejjem jirriżolvi soluzzjoni għal problemi u kif qed jintuża dan il-mekkaniżmu minn punta di vista demokratiku huwa leġittimu imma rridu nkunu nafu x'ġarra mill-1000 biljun euro biex nixtru id-dejn sovran jew ġew xi depositati fil-Bank Ċentrali Ewropej iridu trasparenza fuq l-użu tal-1000 biljun euro. Din hija waħda mill-kondizzjoni tad-dibattitu hija wkoll il-kondizzjoni għal biex aħna jkunna fiduċja fil-Bank ċent fil-Banek ċentrali, kif nistaw nsaqsu lil kulħadd biex e, jissikaw iċ-ċintorin meta minnaħa l-oħra narraw li 1000 biljun euro sparixxe u m'hemmx trasparenza. Għalhekk meta inti se tagħtina b'mod uffiċjali ċifri imma mhux stimi ma nafux l-interessi tal-banek meta se tatina ċifri. Umbat, t ħaġa, fl-introduzzjoni inti ma ma rridx tpoġġi kondizzjoni fuq l-użu tal-banek u l-likwidità ta' dan. Għaliex tagħti dan l-1000 biljun għal raġuni li inti semmejt, bat għaliex ma jkollokx xaħġa ġoħra li tkun tista' tagħmel pereżempju meta l-Bank Ċentrali tixtri il-dejn sovran, pereżempju l-Italja, dejjem kien hemm counterpart. Għalhekk ma nistax nifhem dan il-pakket ta' miżuri li qed ikun ta' dannu għal fiduċa li aħna għandna fil-Bank Ċentrali. Grazzi. Thank you. Uh, well, I would immediately say that... Jina najdlek mal-ewel li trid tkompli kollok fiduċa fil-Bank Ċentrali Ewropew dik waħda mill-affarijiet iktar importanti li rejna hija bħala assi imma ħana tik xi raġuni għalfejn irid ikollok dejjem fiduċja fil-Bank Ċentrali Ewropew. Li jiġri huwa li aħna kellna dawn il-banek kollha li daħlu f'din l-operazzjoni, skużani minuta, naħseb li mhux ħireġ bil-Franċiż fil Channel 3. Le, ma tlifnix Franza, Franza għadha mek. ma nafx, jina fu il-channel numru 3 ta' kjoġobkom għajdu xaħġa? Naħseb li dan għaw ma le le le naħseb li issa tajjeb. Mawx ħsara ġenerali. Iva nistgħu nisimgħu il-Franċiż kien eh, Sara kullum kien, mux intom biss. Ok, grazzi, skużani Mario. Kif kont qed ngħid ikompli Sur Drago? Huwa importanti li intom ikolkom fiduċja fina. u l-aktar vantaġġ li għannaħna u ngħidilkom għaliex intom tridu tkomplu ikol fiduċja fina. L-ewwel net li jiġri bl-LTRO incidentalment it-tielet LTRO eħe u hija xi ħaġa li ġiet aċċettata bħala miżura biex nerġaw nġibu s-swieq finanzjari jaħdmu għal raġuni ta' tlet snin u mhux mux tlet operazzjoni ta' sena. Din hija xi ħaġa li tridu tikkonsidraw. Iġveri, għawek qed niżguraw li l-banek ikollhom aċċess għal fondi u jkollhom dawn, dawn il-fondi għal tlet snin bħal per eżempju nizguraw li huma mhux se jkollhom nuqqas ta' likwidità f'seba' u sitt xhur. U għalhekk naħseb dan kienet kien l-aktar fattur importanti f'din l-operazzjoni li iva li ma kenniex bħalna bħala qabel fil-Bank Ċentrali Ewropej. Issa li ġara. u mbagħad aħna saqsina l nfusna kif tistgħu timmaġinaw fej qed imorru dawn il-flus. Ma li rajna mal-ewwel mill-ewwel LTRO kien l-identità tal kif is-self fuq il-banek li kienet differenti mill-identità ta' meta il-banek reġaw id-depozitaw din il-faċilità mal-Bank Ċentrali. Għaliex dan? Juri li din il-likwidità miex xi ħaġa kif ħafna qalu li toħodaw terġa' tir id-depożita birra ta' penalità. Ta mal-Bank Ċentrali Ewropej imma tmur madwar is-sistema mbagħad ikun hemm banek oħra li m'għandhom bżonn din il-likwidità jerġgħu jiddepożitaw dan mal-Bank Ċentrali Ewropej. Jiġifieri għalhekk l ħaġa li rajna kienet li din il-likwidità qed tmur tersaq lejn l-ekonomija li hekk aħna kien dan it-ħassi prinċipali tagħna, imma nistgħu nifmu aktar lil nfusna u nkunu nafu fej eżattament sejra il-balance sheet tal-Bank Ċentrali Ewropej ma turix dan turi biss li li b'definizzjoni jekk aħna noħolqu likwidità din terġa' tmur lura fil-faċilità ta' depożitu jew inkolla jkollha bżonn riservi. Imma l-iktar fil-faċilità ta' depożitu u tieħu l-ħin biex imbagħad ir-riservi jolew. Imma kif u kome l-ekonomija se timxi, imma aħna nistgħu naraw dan fil- il-banek kommerċali l-b'mod konsolidat tal-balance sheet ta' pajizi kollha. U dan li aħna qed insegwu ġurnata bġurnata, ġimma bġimma, xar bxar. Ma ma kunnux nistaw naraw eżattament kemm minn dan qed imur għal krediti jew għal bonds tal-gvern għax-xiri mid-dejta li għanna aħna, aħna irridu niġbru din l-informazzjoni mill-banek kommerċali u jina zguri li 50 xhur inkunu nistaw natukom e, eh, stampa iktar dettaljata ta' kif dawn il-fejes qed jiġużati u fejn qed imorru. Aħna rajna banek u l-portfolio ta' il-banek fejn rajna il-bonds tal-gvern qed jollew, speċjalment għal eh, banek Taljan u spanjali u anki banek franċiż rajnjom jiżdiedu. Imma f'dak iż-żmien kif kienet il-qada dik kienet waħda mir-raġunijiet li għamilna dan. U li qed naraw aħna qed naraw iktar b'mod indirett kif fattilkom qabel il-swieq tal-kreditu reġgħu infetħu anke s-swieq tal-funds araw l-unsecured bonds li brajna dan l-aħħar dan huwa is-sintomi tar-realtà li aħna li f'xi xhur oħra nkunu iktar nistgħu naraw eżattament x'qed isir. U minn ħata trasparenza mandi lebda dubju li aħna sen intukom l-informazzjoni kolla sen kunu trasparenti b'mod tas-salut u namlu da kollu nistaw. Imma l-balance sheet tagħna ma turix dan eh, b'mod immedjat. Issa, mbagħad inti wkoll semmejt jekk inti jekk ma taqbilx għajli, eh, eh? U mbagħad eh, inti semmejt xi ħaġa oħra, għajjem punt ieħor huwa possibbli li aħna mhux qed nis jistaqsu l-banek biex ikunu konformi ma' ċerti kondizjoni dwar l-użu ta' dan il-flus, imma fl-istess ħin aħna fl-użu tal-SMP tal-dan il-program fejn jinxtaraw il-bond, qed nistaqsu l-pajjiżi biex ikunu konformi. Mela, t-tini parti ta' din l-istqarja mhux daqshekk minnu, għax kieku aħna għamilna dan, ħan ħanerġa' mur lura Lessa niġi għal dan, jgħid eh, Sur Draghi. Dawn huma mistoqsijiet tajbin ħafna, eh? Ir-raġuni għaliex aħna rġajna għamilna daw l-SMP simħabba il-channel tal-politika ta' monitoraċ kien malu. Aħna s-sena li għaddit rajna li il-politika ta' monitoraċ ma kella lebda effett fċerti pajizi. U Umbat ridna nerġaw natu lok biex ikunaw dawn transmission channels ikun jistaw jaħdmu. Ma ma iġdan dan b'mod diretta, dirett aħna għadna ċerti pajjiżi isma' jekk intom mhux se tagħmlu konsultazzjoni fiskali u jekk intom mhux tidu riformi strutturali, il politika ta' monitoraġġ u ċ-channels ta' dan ma jistgħux jiġu riattivati għax għandna ma kunux nistgħu nintervjenu jekk ikun hemm bżonn, imma mhux jkun hemm l-ebda fett jekk il-swieq jibqgħu jaħsbu li intom intom qed tagħmlu xejn biex ittejbu l-aċċess tagħkom għas-suq. Ġifieri ma kienx eżattament hekk. Imma li xmux qed nistaqsu l-banek biex kollhom dawn il kondizjoni tax għax l-ekonomija Ewropea fl-Unjoni Ewropea hija waħda bażata fuq suq ħieles, siġifieri ma nistgħux aħna ngħidulhom eżattament il-kreditu dirett xista jsir bħala ekonomija li tkun ippjanata. Ma nistgħux nagħmlu dan. Hija il-Bank Ċentrali Nazzjonali kun f'għada iktar tajba biex jagħmlu dan għax huma iktar viċin mal-Banek Nazzjonali tagħhom milli minna. Skużani, Jina naħseb li aħna nerġaw niġu lura dan il-punt, imma ma nix minn bizet. Issa, għanna kellim iħor? <clears throat> Ja, danke. Għal-gui Jürgen. Grazzi, Sur Draghi. Jina minn dak li staqsew nistan kompli jiena najt. Jekk inti politiku il-nis li saqsu l-konstituenti xġara mill-flus tal-ICB. Inti ġa saqsew ġur ġurmu nerġa n-repeti dan, imma in-nis li na jistaqsuna fejn qed imorru l-flus. U għal ħafna ċittadini dinja xi ħaġa li diffiċli jaċċettaw u jniżlu. U l-medja Ġermaniża qed tajt dan huwa wasalna fit tmim l-istat soċjali u l-kriżi tista' biss tiġi melluba jekk aħna ma noqgħodux dejjem eh, nistennew li l-istat jgħin lin nies u jsibilhom ix-xogħol u għaċ-ċittadini l-banek kif isser li huma se jiġu salvati mingħajr ebda kondizzjoni u n-nies huma jkollhom iħallsu joħorġu flus minn butom u mbagħad u mbagħad Eh, l-impigi siguri li kellhom qabel, is-servizzi soċjali, l-pensjonijiet, jitiru marri. Dik hija l-problema politika żgur fil-pajjiż f'pajjiżi u naħseb anke f'pajjiżi oħra dawn huma l-mistoqsijiet li lilna qed jagħmluna n-nies. Fil-demokrazija Ewropea dan li qed jistaqsu ma nafx forsi reazzjoni tiegħek xi tkun kif kieku inti eh, tweġibhom in-nies meta dawn nistaqsuk dawn l-affarijiet importanti, fondamentali, fejn għandu xjaqsam il-mod ta' kif qed aħna qed nimxu mal-banek u l-flus li qed intuhom. Fejn qed imur dan il dan il-flus, il-likwidità qiegħda ma li sibi kif għatilkom qabel hija xi ħaġa matematika, imma bidlet l-identità tal-banek konċernati u issa qed mur fl-ekonomija nkunu aktar f'qada li nista' ngħidulkom x'qed imorru lejn il-kreditu jew fil-bond sovrani fi ftit xhur issa li qed nagħmlu bħalissa li il-portfolio tal- gvern u tal-bonds tal-gvern kiber. Imma, ħalli najdlek xaġa ċarja fuq il-banek. Il-banek huma miżura essenzjali għall-Europa. Għanna aktar minn 80% tal-kreditu tagħna li et jiġi jgħat fidejn il-banek, differenti mill-Istati Uniti fejn naraw 30% u l-oħrajn huwa kapital ta' suq. Jekk iridu dan il-proċess ta' to' iva trid tmur għand il-banek, aħna maħnix l-Amerika hawnhekk din hija l-ikbar differenza li għandna. U jiena ma sħaqx biżejjed ir-riżultati tal-banek u tal-istħarriġ li kellna huma inkoraġġanti iħeġġuna ġifieri il-constraints tal-banek fejn in-nies jistaqsu għal kreditu għat jgħidulhom le, jiena mhux se nagħtikom dan il-kreditu, issa qed jonqos u qed jonqos bissew. Hawnhekk għandna problema oħra li n nistana tagħna qed għal kreditu u qed naraw li d-domanda għada baxxa għada dajfa, ma din hija xi ħaġa oħra. It-tieni mistoqsija li jiena jidr li qed fu fuq il-nies li jasbu li il-modell soċjali hija tem. Ħanajdlek u ngħidlek mal-ewwel mod ċar li dik kienha xi ħaġa li ġit kwotata f'gazzetta mal-artiklu kien iktar ċar. Il-valuri tal-inklużjoni soċjali u solidarjetà soċjali dejjem tagħmel parti mill-kultura tiegħi. Il-problema hawnhekk hija mux il-modell soċjali kollu huwa sostenibbli, modelli soċjali li huma mibnija fuq id-dejn, fuq dejn oli, ma jkunux sostenibli, ma jibqaw sostenibli, ġifiri dak li qed ngħid jiena u dak li najt u li il-mudell soċjali Ewropew iva imma irid ikun sostenibli. Għalhekk f'ċerti parti tal-Unjoni Ewropea tit irridu nirraġġa, ma jistax jibqa' hekk. Dak li għatina minix kontra il-modell soċjali Ewropew. Grazzi. Grazzi għall-EFT għanna lil Gottfri. Grazzi, Sur Draghi, għal dak li qed tajt. Jina nifirma li l-ECB l-operazzjoni f'medja aktar twila trid tiġi iktar mejjuna. L-idea ta' Sarkozy li l-istat sovran irrit imur mal-banek imma l-ekonomija taljana u spanjola ma toħroġ flus li tejn il-gvern issa għajdja kumix tajba intom sliftu 200 biljun l-banek eh, spanjoli bonds tal-gvern u l-ġbit mid-depositu kien 65 biljun. Dan iħalli 21 biljun li mbagħad ikun inqas minn nofs ta' dak l-Ispanja għandha bżonn biex tissellef din is-sena. Il-gvern taljan għandu 150 biljun euro fil-bonds biex iwassal din is-sena għalhekk ma nistax nifhem jiena li intom intomx se terġaw tisselfu din is-sena inti tkellimt fuq iż-żmien. Le, inti mhux żmien ħadd imma e, sijat u ġranet għalhekk fl-ispirtu ta' trattat ta' Maastricht mhuwiex hemm u jiena nixtieq niġbitlek l-attenzjoni għal karta tiegħek artiklu 104 u jiena nissuġġerixxi li kif qed jaġixxi li sibi imur kontra mastri imma mhux biss imma anki l-artiklu 104 ta' trattatakom. Għalek Għalhekk meta nitkellem fuq il-fiduċa tal-Bank Ċentrali. Jiena 35 sena ħdimt fil-banek u jiena qatt ma kelli fiduċa fil-Bank Ċentrali, il-Federal Bank jew l-ECB, imma jiena laqqas dak lilek. So what's the question? <laughs> Lek xini l-mistoqsija tijak? Rome Charter.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 kwalunkwe ammont ta' bond tal-gvern, il-risposta jgħale, il banik jistaw jifinanzjaw li l-om il-fusir, jidun saħħu il-situazzjoni biex il banik jifinanzjaw li l-om fusom Din, din dan antana mux noqodun nqasmu l-flus biex bekk ikonna eh, finanzjament tal-banek, zommu f'maħkom artiklu 1-2-3. Thanks very much. Uh, now, uh... Grazzi, issa nadu għal Hans Peter. Danke. Um, Herr Präsident, ich habe zwei Fragen. Grazzi, President. Żewġ mistoqsijiet. L-ewwel, nistaw. naraw mbassru li ser ikonna patt rinegozjat fiskali jekk ġelat Sur Holland qed tara li jser ikun hemm turbulenzi ġodda fuq is-suq finanzjarji u li f'dan il-każ kif qed jipprevara l-Bank Ċentrali Ewropew għal dan. Ħattu qed jieħdu konsiderazzjoni dak li jista' jseħħ. Is-swieq mhux ġa forsi qegħdin jantiċipaw dan l-avveniment. Dwar pajjiżi, tista' tgħidilna jekk il-lawns tal-Awstrija inxtrawx mill-Bank Ċentrali Ewropew u salima punt dan sar. U x'taħsbu wkoll dwar il-konsegwenzi ta' dan għall aġenziji tar rating ta' pajjiżi u dan u x'inhu reazzjonijiet futuri tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dina da mistoqsija pendenti miftuħa nixtieq nipprova nagħmel ftit spekulazzjoni. Jiena naħseb li aħna lkoll naqblu li il- nuqqas ta' ftehim, diviżjoni, qbil mhuwiex tajjeb għal ewro U bħal minna qabel li aħna l-koll naqblu dwar dan, nafsgu li l-tur jawlenin ta' dan il-proċess politiku fejn in-nies jifmu dan ukoll. U nisperaw jena fiduċus, li u ma xinu ma interessi differenti fl-interessi inizjali ftehim fejn l-Euro l-Unjoni Monetarja ser toħroġ iktar b'saħħitha. Jiena nixtieq nżid dak li jiena semmejt ftit fil-aħħar tal-dikjerazzjoni tiegħi introduttorja. Irridu naraw fuq meda twila ta' żmien, irridu nsaqsu li nfusna fejn irridu naslu u x'kundizzjonijiet għandhom jiġu sodisfatti biex nilħu dan lan aħari. Mistoqsi jektar speċifika dwar jekk għanniex jekk xajniex l-bonds Awstrijaċi jew le ma nistax nirrispondi għaliex ma nistax nagħtu din it-tip ta' informazzjoni dwar li ma bonds u l-għamt nixxu minnant il-pajizi. Grazzi. Werner, kjoġbok. Dent. Äh, am nächsten Dienstag sind Sie ein halbes Jahr im Amt und ich möchte nach der Kritik, die hier geäußert Grazie President. Wara l-kritika li rċivejt, jina nishtiq nifahrek. F'daw l-ħar siċur inti provajt issolvi diffikultajiet politiċi u ekonomiċi u jixaqlek ħajr ta' dan. Dawn il-kredit, dawn il-kredit u l-banek eh, kienu neċessarja li xil-politiċi da ħafna ma jirreġiċu, ma kienux saħitom bizzejad fil rigward ta' proċessi, proċessi għadamu wis. Issa, minħabba riskju ta' inflazzjoni inti tgħid li dan huwa riskju zaħir, eh, l-opinjoni pubblika ma taqbilx miegħek. Tista' tgħidilna forsi għaliex taħsbu li riskju ta' l-inflazzjoni hija baxxa? U il-self, il lons tal-Bank Ċentrali Ewropew, jifukaw fuq problemi strutturali ta' settur bankarju għal daqstant dawn il-loans il-ġodda ta' kreditu li d-deċidejtu għal-jom għal-17 il-Bank ċentrali dawn forsi iktar ta' tkun jistaw joħorġu d-direttivi tagħhom fuq il-collateral. U l-aħar mistoqsija. Il-Bank ċentrali ser jixtri loans fi sfiq sekandari ser tibqa' din il-politika jew le. U mbagħad dwar il-proposta tal-Own Capital il-Banik ċentrali faslu il-risk level għal loans tal-istati għal zero li se tkun problematika fil-kas tal-Greċa. Fuq medda medja ta' żmien biex naraw li state loans fi rigward tal-own loan capital, proposals, grazzi. Well, first of all, uh, let me thank you for this uh, scarce commodity, which is... Nishtiq nitkellem dwar din il-komodità tan skarsa li hija tifħir. Issa ser ngħaddu għall-inflazzjoni. Ir-riskju ta' inflazzjoni hija bilanċjata għanna riskju ġej minn prezzijiet iktar għalin tal-żejt u ktar taxxi, da fit-taxxi, daw koll għanna riskju oħrajn minħabba djufija tal-attività ekonomika fiż-żona euro. Eċċezzjoni waħda, il-Ġermanja. Ġifiri riski ma bilanċjati, mux ħazinu bħalissa ħna edin naraw li l-inflazzjoni hija aktar minn 2%, 2.7%. Aħna qed nistennew li l-inflazzjoni ser tonqos għal 2% jew inqas sas-sena d-dieħla l-2013. Jekk inqisu eżattament il-fatt u nassumu li ma jkunniex żieda iktar fil-prezzijiet tal-komoditajiet jew inkella taxxi indiretti u nassumu wkoll li s-stennijiet tal-inflazzjoni jibqgħu b'saħħithom għal dan stant jena li aħna ser nqisu kollox b'attenzjoni kbira għal kwalunkwe tip skużawni, nista nħares lejn wiċċ il-persuna li saqsitna mistoqsija. Jiena għalhekk qed li rridu naraw kwalunkwe sinjali ta' mixja minn pagi u negozjati tal-pagi rridu nassiguraw li dawn jibqaw saħitom. Issa dwar it-tieni punt. Jiena naħseb li dan il-fatt li kull Bank Ċentrali Nazzjonali huwa liberu li jiddeċidi fuq li ma kollateral għandu jiġi aċċettat di miex ħaġa tajba, ma mhux hekk l-affarijiet. Għandna qafas komuni, għandna regoli komuni. Il-Kunsill Governattiv jiddeċidi fuq dawn ir-regoli komuni u mbagħad il-Banek Ċentrali Nazzjonali jipproponu dawn il-claims. Għal daqstant, ċad qal li iż-żona euro ser tkun isa il-munita antika tal-Unjoni Sovjetika. Iżda le, mhux hekk. Għaldaqstant, il-rwol tal-Banik Ċentrali Nazzjonali dejjem kien attiv fl-assessjar tal-kwalità tal-kollateral u dejjem qed tipprova timxi ma' regoli komuni. Affarijiet oħra dwar SMPs. L-SMP il-Bond Purchases Program ilu inattiv is-sal madwar 5 jew sitt ġimgħat u kifet din mhijiex xi ħaġa infinita, iżda ma rridux nikkommettu ruħna minn qabel. U frankament hemm raġuni oħra għalfejn aħna stjenejna milli nagħmlu aħbar fi kwalunkwe direzzjoni. Ir-raġuni hija li hemm ċert ċertezza dwar situazzjoni preżenti hija kbira ħafna għal daqsant kifet l-aħħar darba fil-press conference. Jiena naħseb li kwalunkwe strateġija taħruċ hija prematura kmini wis minħabba situazzjoni ekonomika preżenti. Għanna kienu mistoqsija oħra Iva, iż zero risk rate fuq id-dejn soħran Dini għal proposta ta' CRD erba. Le? Miex l-opinjoni ta' ħafna membri li tista' tara mill-emendi fil-fatt. Iżda xi ħaġa li ġibdet l-attenzjoni ġewwa għal parlament għal xi żmien mhux ħażin jekk din għadix xi ħaġa tajba u xirqa jew le. Fir-rigward tal-fermentazzjoni, jekk aħna rridu biżijiet uh, differenti, għal sovrantajiet differenti, rridu suq il-konframmentat għal daqstant ikonna impatt fuq il-politika monetarja għal daqstant irridu naħdmu bis-serjetà ħafna dwar dan. Jiena m'iniex ċert jekk li l-Bank Ċentrali Ewropew fil-fatt analizzax din il-problema bir-reqqa jew le. Grazzi. Jaf ikun interessanti jekk inti taħseb dwar u tajdilna tgħid il-President. Issa Leonardo Alessandi. Grazzi, President. President Draghi Jiena mhux se ninsaqsi mistoqsija, iżda ser nagħmel tliet kummenti fil-qosor tista' tgħid li jekk taqbilx jew le. L-ewwel kumment l affermazzjoni l konsolidament fiskali ma jistax ikun evitat iżda jiddependi ħafna fuq dan jiġi applikat u attwat ġifieri li niprevedu kapaċità ta' adattament għal din il-politika ta' konsolidazzjoni li tieħu konsiderazzjoni kemm huma reali l-għanijiet, il- ċiklu ekonomiku speċifika ta' situazzjonijiet u ċertu kundizzjonijiet ta' pajjiżi partikolari għandka dawk li huma meqjusa Eh, solvent. It-tieni kumment, it tini affermazzjoni. Eh, L-LTROs eh, huma riskjużi u intelligenti fl istatini iżda xorta mhux ser ikun biżejjed li nitkellmu dwar deleveraging tal-banek u e, eh, fil tal-Global Financial Stability Report u l-krizi eh, eh, interbankarja l-daqsant ikun meħtieġ li insiwu risposti ġodda u proposti ġodda fil tal-Bank Ċentrali Ewropew u sistema tal-Banek Ċentrali biex nifacċaw din il-problema. It-tielet u l-aħħar affermazzjoni. Irridu nagħmlu viżjoni fuq medda twila ta' żmien għall-Ewropa u din il-viżjoni irrid ikun hemm lok għal rwol ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew b'mandat iktar wiesa biex inkunu nistgħu naqsmu responsabilità tal-politika tal-governanza ekonomika. Issa jekk inti favur dawn it-tlet affermazzjonijiet nifrankaw ħafna ħin u jiena nkun sodisfat. Grazzi. Ehm, dunque, eh, How should I answer? In Italian, in English? Kif għandi nirrispondi bit-Taljan jew bl-Ingliż? Bit-Taljan, tajjeb. Mela, jina naqbel 50%. Kwa diċan famos. Kif għal eh, coach famos ħafna. L-ewwel parti fil-konsidrament fiskali. Konsidrament fiskali eh, għabbażi ta' zida fit-taxxi huwa biċ-ċert eh, reġessiv Issa, idealment l-kostriment fiskali għandu jkun ta' bażi ta' tnaqis ta' fi eh, u fost dawn ukoll eh, l-inqas produttivi. Ġifieri naqsux l-infiq għall-infrastruttura iżda innaqsu l-infiq korrenti. U menċi konċena fuq it-taxxi. Issa dak li jiġi f'kondizzjonijiet ta' tensjoni kbira eh, jizdiedu it-taxxi U dan għaliex. Għaliex huwa ħafna iktar faċli żid it-taxxi milli tnaqqas l-infieq. U huwa iktar faċli tnaqqas l-infieq fil-kont kapitali minn dawk korrenti. Għal din is-sitwazzjoni, apparti mill-effetti reċessivi dependu ħafna fuq il-mod ta' kif il-konsentrament fiskali qed jiġi attwat. Issa fuq uh, deleveraging tal-banek hemm sitwazzjonijiet bankarji f'ċertu pajjiżi ta' zona euro li jridu jagħmlu deleveraging għaliex huma għamlu akkumulazzjoni ta' assi jew inkella ta' investimenti ħżiena li um, huma ta' pis fuq il-budget tagħhom u għal daqsan iridu jagħmlu likwidazzjoni bil-fors. Issa, dak li l-operazzjoni tal-LTRO si permettiet tat lok għal eh, biex din il-likwidazzjoni seħ Eh, likwidazzjoni tal-assister fi żmien xira mingħajr ma toħlo eh, tnaqis fil-prezzijiet u għanda stanti iktar tel fil-budget tal-banek. Permettiet ġifiri fi klimiħor ieħor eh, niksbu iktar ħin, nigwadanjaw iktar ħin, iżda l-deleveraging irrid isir. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax inneħi dawn l-azzjonijiet, dawn l jridu jisiru għal daqstant Dak u għadek li rridu nejdu, meta il-Bank Ċentrali Ewropej jgħin il-Bank Zobi, meta jiġifieri ma jkunx hemm dawk il-kundizzjonijiet biex eh, bank ikun jista' ikampa. Thank you. Grazzi issa għall-għalde is-Sur Schmidt. Sul ruolo della BCE noi non eh, fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew aħna ma nistgħux nagħmlu l-ebda ipotezi. Dan huwa fidejn il min jagħmel leġiżlazzjoni jiena naħseb li hemm mandat li tassigura l-stabilità tal-prezzi dan war walġa komplikat ħafna. Thank you, uh, Mr. Draghi. Grazzi, Sur Draghi, jiena għandi żewġ mistoqsijiet. U appell. Fil-kampanja tal-elezzjoni ġewwa Franza, kif intqal ġa, hemm diskussjoni kbira dwar x'qed jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew u ħafna ekonomisti qegħdin jgħidu wkoll li jekk inti m'intix qed tagħmel kollox ħażin inti għal inqas qed tagħmel eh, eh, il-maġġoranza tal-affarijiet li qed tagħmel huwa ħażin. U t-talba li iktar tkabbir ġejja minn ħafna kollegi. X'taħseb inti? X'tit kif mm, kif tikkummenta inti li m'intix qed tagħmel biżejja tal-tkabbir? Tieni mistoqsija mhijiex eżattament relatata direttament ma' l-lum, iżda aktar tard nivvutaw fuq il-Financial Transaction Tax u inti tista' tatini xi parir sur Draghi jiena għandi nappoġġa FTT ġewwa l-Ewropa u dan jista' ikabbar il-tkabbir, iżid iktar it-tkabbir. Għanna bankier indipendenti hawnhekk l aħħar mistoqsija u dinja waħda serja sur Draghi, dan huwa appell jien ġej minn pajjiż li mhix qiegħda fiż-żona ewro. U kull ġimgħa jiena nipprova ngħid li pajjiżi u ċittadini biex dawn jippruvaw jifmu li kun tajjeb u ta' benefiċċju għalihom jinlaqdu maż żona ewro għal daqsant l-appell tiegħi huwa li u jiena naħseb li inti qed tipprova ti l-uniku Ewropew fl-Ewropa bħalissa li prova jispjega għaliex huwa tant importanti għall-Ewropa li jkollha munita unika. Għaliex issa għall-inqas ġewwa pajjiżi huwa pratikament impossibbli li tipprova tispjega għaliex pajjiżi li Svezja għandu jidħol fiż-żona euro. U jiena naħseb ikun aħjar għad-żona euro kieku Eh, l-Izvezja inaqdet. Forsi din kienet wasal l-iktar stabilita u forsi kienet turi wkoll solidarjetà. Iżda jekk joġbok tinsiex dan, tippruvax tiddefendi dak li qed iseħħ illum. Inti għandek viżjoni, għandek missjoni għal dawk l-għaxar pajjiżi l-oħra. Grazzi, grazzi Sur Draghi. Well, thank you. Grazzi, l għal mistoqsija. Qed nagħmlu dak kollu nista' wazz kabbir ikolli ngħid li r-rwol tagħna mhijiex dan. Ir-rwol tagħna u nassiguraw prezzijiet tal-istabilità u permezz ta' dan inkomplu nikbru. Naħseb li fuq dan aħna qegħdin nagħmlu xi ħaġa iva r-riżultati għandna. Iżda, Fil-rigward l-azzjonijiet tagħna waslu għal stabilità finanzjarja u tkabbir il-politika monetarja tagħna eh, fukata fuq l-istabilità tal-prezzijiet ikkontribwixxiet u qed ikkontribwixxi għal iktar tkabbir. Din hija xi ħaġa li ma nasibx li għandi wisċ nżid wara, tkabbir bħalma tafu jiddependi ħafna fuq iktar affarijiet oħrajn u xi ħaġa dwar is-sovrani iżda għall-atturi l-enin ta' tkabbir il-korporattivi, l smis eccetera, il-konsumaturi, l-investituri dawn għandhom jirġaw jiksbu fiduċa, fiduċa fil-negozji, stabilità finanzjarja għal daqsanti importanti, stabilità fiskali importanti, stabilità ta' prezzijiet importanti u koll. Iżda rridu koll ehm, nippermettu li l-enerġiji ta' intrapriza, eh, intraprizi, eh, jirġu eh, permessi, dawn kienu jidru fil-passat, dawn nis kienu kapaċi Għal daqstant irridu nuru il-kondizjonijiet kollha tal-politika fejn din ir-reattivazzjoni tista' seħ fil-fatt. Fuq il-Financial Transaction Tax jiena naħseb li aħna ninsabu eh, fiscal domain u mm, miħuċ eżattament il-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew li juri eh, opinjonijiet dwar azzjonijiet fiskali taxxi speċjali. Dak li ngħid fil-passat huwa li eh, financial transaction tax għandha tkun prattika u biex dan isir tiġi tużata mill-pajjiżi kollha. Għaliex inkella ser ikollok l-industrija li tmur f'dak il-pajjiżi li m'għandhomx din it ta' taxxa jew inkella miex jammil l-industrija għax shadow banking system fejn inti ma tarax dawn il-transazzjonijiet. Il-market view tgħid li tipprova tnaqqas il-likwidità u żid il-volatilità u dan jiġifieri li ser jkun hemm żieda eh, mill-kisbiet tal-espekulazzjoni għaliex iktar ma jkun hemm volatilità iktar ikun hemm eh, kisbiet għal eh, kummerċu u l-espekulazzjoni di waħda mill-approssimazzjonijiet iżda spiss tkun, tkun minna. Tilet ħaġa, din għandha impatt fil-fatt u dan huwa dominju tagħna uħut mill-istrumenti ta' politika monetarja b'mod partikolari il mod partikolari pa' markets. Dwar l-FTT hemm konsiderazzjoni oħra li tiġini f'moħħi, aħna qegħdin nippruvaw u għedin fi żmien fejn ħafna mill-investituri barranin, s-sorsi barranin għal fond ta' finanzjament għal gvernijiet u il-negozji telqu telqu minn zona kbira ta' ta' zona awra, parti kbira ta' zona awra, għanna rridu għom jirġaw jiġu lura. U għal da' stant, et naħsbu jekk l-FTT ijiex laħjar mod ta' kif nattiraw dawn l-investituri barranin li jirġaw jiġu lura fi zona awra. Dawn kifet huma opinjonijiet ta' xaħat li ma' għandux la mandat biex jesprimi opinjoni fuq dan u għal daqstant daqsek. La, dwar la appell. U importanti li nispjegaw għalfejn eh, munita unika hija beneficju. benefiċċju. Eh, ila ta' benefiċċju, il-benefiċċji ġew imniżla fil-passat bosta drabi jina naħseb li għandek raġun li mu iċe zmin li defendu situazzjoni eżistenti jistgħu għazmin li nagħmlu proġettazzjoni ta' x'inhu l-diżin futur tagħna u għazmin li ngħidu li rridu nagħtu għan fuq medda twila ta' żmien għall-viżjoni tagħna u li ngħidu fl-istess ħin ma' l kondizjonijiet li għandhom jiġu implementati biex din il vizjoni isseħ. Saret qabel saret fi żmien it-Trattat ta' Maastricht, fi żmien tal-Euro, nis 10-15 sena qabel għamlu triq pjanaw pjan u għaraw kif ser jaslu l-kondizjonijiet biex jilħu it-tmim ta' din it-triq u naħseb li jina din situazzjoni simili ħafna. Robert. Issa għal-CR Robert Style. Grazzi, trattajtun il-kelma il-mistoqsija tiegħi dwar kwistjoni żgħira l-Ewropa iżda kwistjoni kbira għal stat membru u dan l-istat membru mhux wisq il-bot mill-Iżvezja. Dal-pajjiż huwa Latvja. Fil-bidu ta' dan ix-xhur il-Prim Ministru ta' Latvja kien ikkwotat jgħid li akkuża li sibi talli tal-qed bil-kriterji ta' Maastricht il-Latvija ġiet ikkumparata ma' pajjiżi li qed jirċivu l-assistenza bħal Greċja, l-Portugal u l-Irlanda u eh, hemm bżonn ta' awsterità f'dan il-pajjiż. Il-Latvija ġiet ikkumparata biss ma' pajjiż wieħed u dan il-pajjiż fil-fatt huwa pajjiż li mhux qed fi żona Ewro huwa l-Iżvezja. nassumu li jem stat membru wieħed jew tnejn illi ħaj applikaw sabiex jissijab ma' zona euro mill-2014, tista' tassigurana illi li sibi Meta tara illi Latvija u kwalunkwa pajjiż ieħor huwa ħerqan sabiex jisjab mal-ewro ħajżom ma' convergence criteria jew inkella qed nipretendu li jkun hemm xi approċċ straordinarju jew li mhuwiex konvenzjonali. Grazzi. Nista' nassigurak eh, li ħan nagħmlu valutazzjoni tal-kriterji ta' konverġenza hekk kif għamilna fil-passat. Mhuwiex ħajkun hemm eh, xi diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, tit il-President issa għalli pp Mario Moro. Grazzi, Sur Draghi. Jena xtaqt nirringrazzjak bil-Grek, President tal-Bank Ċentrali Ewropew, għaliex jena naf li inti taf il-Grek daqskem taf il-Ġermanis. Nishtiq nsaqsik mistoqsija b'referenza għal Eh, eh, referenza għal dak li għed fil-bidu tal-intervent tijak li laqatni ħafna meta inti semmejt il-flessibilità jew inkella flessibilità ġdida tal-Bank Ċentrali Ewropew. Laqatni ħafna għaliex fi żmien eh, ta' kriżi ekonomika u finanzjarja gravi ħafna l-gvernijiet u ma riġidi ħafna fir rigward ta' innovazzjonijiet ġodda fuq il-pjan istituzzjonali għal proġett Ewropew, din il-flessibilità tal-Bank Centrali Ewropew jidir li li huwa l-unika lok eh, operattiv ta' vera biex li għanna dispozizjoni biex nkunu nistaw inkabru eh, il-kontinent tagħna u jidir li li l-gvern Ġermaniż li huwa riġidu ħafna fuq eh, fatti bħal per eżempju l-Eurobonds Rajna um, ħafna aċċettazzjoni fi rigward din il-flessibilità minn għata l-Bank Ċentrali Ewropew. U nista nixtieq insaqsik x'inhi eżattament din il-flessibilità fl l-ġida tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi. Eh, ma fim sewa ħafna. Forsi minna ħatijaj ma kontx ċar biżejjed jiena niftakar li meta tkellimt għal flessibilità tal-Bank Ċentrali Ewropew Meta temmil dan, fil-bidu jgħid is-Sur Mawra, fil-bidu tal-intervent tiegħek, President. Eh, dov'è che eh, I think it's it must have been something with Ikkolli najt li forsi kienem xaħġa ħazina bil-interpretazzjoni allura għax ma nistax niftakar li jena użajt il-kelma flessibilità. Mm. Ma jidirlix li jena għattu użajta din il-kelma. Tajet, nċekjaw, issa nċekjaw. Ok, isni meċċejn jgħid is Mauro. Mawro. Resolve it, um, Niverifikaw dan għax xi sa nsolvu din kwistjoni nimxol l-mistoqsija li miss mill-SND tgħid il-President ejja nimxu għallim. Mbagħad nerġa' nitkellmu fuq flessibilità aktar tard. Grazzi ħafna Sharon, jiena ġejt elett fi Franza issa minix ħana akkuża li sibi illi mhix qed eh, taħdem għat kabbir minix ħanamel ebda dikjerazzjoni li jagħmlu l-kollegi tiegħi. Id-dibattitu veru għandu jkun l-istrateġija sabiex nistimulaw it-kabir fl-Ewropa palissa u dan kif għatt inti ma jiddependix biss fuq politika monetarja issa fuq taħlita tajba ta' politika. Din hija fil-fatt lan ta' negozjar ta' trattat illi Franza se tniedi jekk ikun hemm bidla fil-gvern Din hija l-linja tat-teżorir kif xaktarx smajt nisab ċerti li taf eh, xinu għaddej bħalissa u l-kitbiet li jem fuq l-ekonomija. Li kunem Irrid ikun hemm taħlita ta' politika differenti u din ina nagħmlu fil fat taħlita prezenti ina namlu ila nsegwa għal sena u ma tantx ksibna riżultati minħabba li rajna r-reċessjoni li hija prevista fiż-żona euro għas-sena li li jmiss. et ikunu sensittivi għad-domanda u mhux għall-investituri u għalhekk id-domanda għall-kreditu hija għalhekk il-kreditu huwa dajjeb għaliex m'hemmx id-domanda għalih. Issa, fi żmien ta' reċessjoni, kif issa nistgħu ngħaddu mingħajr nistgħu ngħaddu mingħajr politika budgetarja, ma nistgħux ngħaddu mingħajr polit politika monetarja, intis hekk ħatejt, però nagħmel referenza għal dak li għall Kommissarju għal jkun hemm budget ibbilanċjat u il-bilanċ ta' dan mal-kapital. U li nipromuovu investiment ċikliku. Għalek nix nistaqsik, xħajkun l-attitudni, xħatkun l-attitudni tijak ekkunem tibdila elettorali fi Franza u Franza t-deċidiet t-tamel xibidliet bidliet fil-politika attwali. Grazie. Grazzi, Sir Draghi. Kif diġa qed jiena konfidenti illi l-atturi fil-tibdil politika se jsibu kompromess għal ġi tal-euro. Ejja ma ninsewx illi il-kwistjoni tal-neskludu l-spejjes kapitali mill-kontabilità ta' Maastricht ġiet diskussa fi żmien ta' meta kienet jiġi maqbul id drattat ta' Maastricht fl-1992 u meta kont niddiskutu fuq il-Growth eh, and Stability Pact u dakin żmien u jew fi żewġ żminijiet fil-fatt ġi meqjus li huwa diffiċli wis illi tagħmel ehm, valutazzjoni jew inkella li huwa kien diffiċli wis illi nimxu qudiem din it-tip ta' esklużjoni. Din hija dak li deċidejna fl-istorja tagħna ejja naraw issa l-atturi eh, attwali x'ħa jagħmlu. Issa, Puntiħor, inti semmejt li għal sena kellna eh, contractual fiscal policy. Dan mhuwiex vera għal xi pajjiżi iżda hemm ċerti pajjiżi qed jagħmlu ħafna progress bħalissa. Il-politika fiskali ġiet qed tiġi eh, implementata riċentament f'Settembru Ottubru ta' sara l-oħra ġifiri f'pajjiżi oħrajn, iva, din ġiet implementa aktar minn sena ilu, ġifiri s-situazzjoni hija differenti, hemm ħalta. Ħadikom xi riżultati nista' nagħti daw riżultati, saqsi. Mela nistatikom riżultati tal-2000 u tal-starriċ tal-2012 tal-Bank Lending Survey daw daw kif ġew publikati u in ġenerali huma pożittivi l-standards li ġew stretti fit-tielet u raba kwart tas-sena l-oħra ġew fil-fatt eh, revokati u l-bank eh, il-banek mistennija li jkunu ktar lax kif it-tieni kwart ta' din is-sena. Raw illi kien hemm titjib fil-fondi ehm, tal-bejħ bl-imnut u wholesale. Mod partikolari fi-swi monetari issa it-tieni kwart tal-2012 mistenni illi kunem eh, tittib moderat. l sħarriċ indika u kol il perċessjoni tal-banek u l-impatt, eh, u dan fil-fatti mollura l-għet mill-usqasi tijak, l-impatt tal-dejn, tal-krizi tal-dejn sovran fil-fatt qed tonqos. Pero eh, irridu nistennew li kun jaddik tarħin sabiex dawn l-effetti pozittivi jaslu fil-bwiet tan-nies u li jkun hemm ukoll zida fil- fit-domanda għal kreditu. aħsib li kun tajjeb illi naqralkom dan issa l-skadiet l-embargo fuq dan kollu. Grazzi ħafna. Manna ma sibniex il-kelma eh, flessibilta tgħid il-President, iżdan il-mistoqsija li mis għal l-IPP. Grazzi ħafna. President Draghi, L-ewwel net nixtieq ngħid illi jiena nammira ħafna il-mod eh, għaref li inti bih tippresidi li sibi bħalissa f'dan iż-żmien ta' kriżi nixtieq inkompli bl-Olandiż tgħid il-kellima. billi jiena membru ta' parlament illi ġi elet fl-Olanda li xini ġibitlek l-attenzjoni illi inti qed illi l-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jissostitwixxi l-istati membri, il-gverni tal-istati membri ma jiprovdux riżultat. Iżda fid-Diċembru meta kien hemm sitwazzjoni kritika u kien hemm stati illi fil-fatt kometaru għal six-pack u riforma sabiex ikun hemm tkabbir, issa apparentament Franza u l-Olanda mhumiex ħajkunu qed jipprovdi riżultati. L-instabilità politika qed tikkontribwixxi għal dik is-sitwazzjoni fl-Olanda. Tista' forsi titkellem tikkumenta dwar dan? xa tistenna mill-Olanda u mill Franza f'dan iż-żmien ta' kriżi u dan kollu xi jfisser għall-ECB kif tista' inti issegwi politika monetarja fi żona euro fi snin li ġejjin jekk l-istati membri fil-fatt mhumiex imħejjija sabiex eh, eh, jilħu dawn il-kriterji ta' konverġenza xi jfisser dan għalik u jekk it-tensjoni tkompli tikber u naf illi inti ma tkunx ma tixtiqx li tintervjeni, però dan ifisser illi se jkun hemm xi fond ta' emerġenza illi jagħmel użu minn flus tal-nies li ħalsu t-taxxi, inklużi nies li qed iħallsu t-taxxi fl-Olanda. Xi tfisser għalik is-sitwazzjoni kurrenti li hemm fl-Olanda u Franza. Kif diġà qed wieġeb dragi, l-ewwel nett nixtieq ringrazzjak eh, tal-tifħir tiegħek, iżda kif diġà qed Din miex mistoqsija faċli għaliex tinvolvi riżultati ehm, politiċi li għadhom ma ġewx sviluppati u ehm, u ukoll deċizjoniet politiċi li għadhom ma tiħdux li huma involuti. Għalhekk għalija huwa diffiċli ħafna li nantiċipa il-deċiżjonijiet, il-riżultati aħħarin u mbagħad niżviluppa fuq dan kollu. Issa li nista' ngħid in ġenerali huwa li żona euro trid tkompli tkun zona kredibli għal stabilità fil-prezzijiet, stabilità fiskali u tkabbir. Din hija xi ħaġa li l-atturi kollha jridu żommhom f'moħħhom. Zona kredibbli li fiha stabilità fiskali u stabilità fil-prezzijiet u li jkun hemm tkabbir. Jekk dawn l-elementi ma jkunux preżenti, jekk dawn it-tlet elementi ma jkunux preżenti kollha kemm huma mela kredibilta ħadd tonqos. Aħna bbażati bħal muniti l-oħrajn billi nkunu kredibbli għal bqija tad-dinja sissa b'xi eċċezzjonijiet riċenti dawn ir-rekwiżiti dejjem kienu eżistenti. Kien hemm eċċezzjonijiet l hemm hawn iżda in ġenerali konna kredibli u rridu nkomplu insaħħu din l inkredibilità Grazzi ħafna. Grazzi għal SND issa l-klim. Rigward il-kredibilità tal-ICB, jgħid is-sur Presedo irridu li il-bank irid ikun kapaċi jirrispondi għal problemi. Mem kif it-trattat li jgħidlek eh, li l-bank ma jistax ikun bank ċentrali, sempliċement eh, jitkellem dwar xi proċeduri. Issa rigward id-dejn privat, id-dejn privat huwa signifikanti ħafna, huwa marbut eh, ħafna mal-funzjonalità tal-żona euro, mal-ċaqliq tal-kapital, mal-politika monetarja, u li xikultant kienet laxka wisk u anka ma' diffikulta li nistabilixxu kompetittività firat ta' skambju. Għalek, taħseb inti li bl-istess mod li għanna pat fiskali bċerta regoli jista' ikolna pat franzari u kol għannu ikolna mezz ta' kif nistaw nindirizzaw din it-tip ta' problema. Dejn privat huwa marbut sew ma' l-funzjonar tal-Unjoni Ewropea. Tini punt, inti tkellimt dwar l-ekim capital retraction. Nix isaqsi għaliex l-industri finanzjari, l-konsumaturi ta' prodotti finanzjari għandhom ikollhom vantaġġ fuq eh, prodotti li mhumiex finanzjari fl-aħħar mill-aħħar dan huwa xaġa kwistjoni arbitrarja. L-industrija kompetittiva għandha tiġi indirizzata b'mod ġust u m'għandix dejjem tkun subordinat ta' sistema finanzjarja wara kollox. Grazzi. Grazzi, Iva, għandek raġun, kellna l-Kellna il-Fiscal Compact U bħalissa dak li huwa l-iktar fuq moħħi li konna Growth Compact patat kabbir. Dan kien antiċipat mis six pack sa ċertu punt, għalhekk aħna rridu nerġgħu morru lura u nagħmlu dan is six pack compact dan huwa importanti ħafna. Sa rigward il mistoqsijiet jekk dwar id-dejn privat, naħseb li dak li għandna bżonn u fil-fatt jiena għamilt referenza għal dan fil-dikrazzjoni tal-bidu tiegħi, dak li għandna bżonn bħalissa huwa li nimxu l-qudiem fi supervizjoni finanzjarja fuq livell Ewropew. Naħseb illi sors ieħor ta' frammentazzjoni illum il-ġurnata huwa il-modi huma l-modi differenti ta' kif eh, hemm supervizjoni ta' kif is-supervizuri nazzjonali kolla applikaw ir-regoli kollha b'mod differenti rigward vantaġġi fit-taxxa għal sistema bankarja. Jiena ma rridx li niffoka fuq xi taxxa partikolari, naqbel miegħek m'għandux ikun hemm xi vantaġġ partikolari li nata għal kwalunkwe industrija. Iżda, din l-ugwaljanza fit trattamenti sa tiġi eh, miksuba b'modi differenti, b'taxxi differenti li jkollhom effetti differenti u mhux nitkellmu biss fuq taxxa waħda partikolari. Issa naqbel miegħek illi mandu jkun hemm lebda eh, trattament favorevoli għall-industrija bankarja. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal PPE jina verament impressionat b'dak li għat inti iktar dal iktar iktar eh, kmieni. Iżda għanna bżon n-internalizzaw tan kollu, għanna bżon innaqsu għanna bżon innaqsu il-sistema ta' austerita. Jiena fil-fat Jamie l irlanda fil-fat imbuttajt il-politika Ewropea fl-Irlanda u din kienet responsabilta kbira narawna et in-nies qed jarawna illi manna lebda responsabilità u aħna verament maħniex popolari fost in-nies. Irridu nitkellmu iktar dwar il-futur, dwar in-nies, dwar ix-xogħol, jekk joġbok daqsek, nitkellmu daqsek fuq l-austerità. Għanna bżonn ukoll kif nitkellmu, nitkellmu nkunu ktar eh, b'empatija. Fl-Irlanda, kien hemm xi żieda eh, fl-investiment u naraw li l-konfidenza u l-fiduċja qed terġa' tqum iżda ma tantx hemm il-flus ta' flus. Naraw illi dan li id-dejn ħadnieh kollha fuq is-settur id-dejn ħadnieh kollha fuq is-settur privat. Allora nixtieq nistaqsik mistoqsija dwar il-cash flows tista' tippretendi taħt iċ-ċirkistenza ċirkostanzi preżenti nistgħu nkomplu nimpenjaw rwieħna forsi wasal waslet l-opportunità illi inkunu nistgħu naħdmu fuq medda twila ta' żmien ħalli nkunu nistgħu nindirizzaw il-problema ta' nuqqas ta' cash flow biex bekk inkunu nistgħu nkomplu it-tkabbir. Grazzi. Dak li rajna fl-Irlanda kien impenn għawi biex implementaw l-politiki meħtieġa u kull ma għamlu l-Irlanda sissa kien eh, meħtieġ sabiex fil-fat ikollhom eh, modija sostenibli, mod modija politika u finanzjarja poli sostenibli. Issa fadda li xogħol xi u il- eh, irridu inlestu il-sistema bankari, għetri li bqabdu il-sistemi bankari l-banek irlandizi. Rridu li kunem iktar aċċess għal-banek irlandizi u rridu nispiċċaw il-kontijiet bankari l għom dawn it-termini ta' kontratti eżistenti għadhom għadhom uh, jaħdmu għadhom għadhom applikabli. Aħna ħankoplu naħdmu fuq il kwistjoni iktar il-qoddim, però palissa għandna dawn il-termi ta' kontratti li nżommu magħhom. Grazzi. Alessandi issa nkellem li bis. President Draghi, ir-rekwiżiti tal-Bank Federali Ġermaniż nizlu meta komparati ma' frar hemm min u inkwetat dwar dawn il-figuri. Hemm min qed jitkellem dwar dan in-nuqqas ta' bilanċ bħala konsegwenza ta' eh, munita komuni. minna l-oħra għal xur sħaħ kien hemm orajni li qalu li dan l-imbilanċ huwa dan qasa bilanċ huwa riżultat ta' riskju li dejjem qed jiżdied fiż-żona Ewro. Professur Ġermaniż il-ġimgħa l-oħra akkuża l-bord tal-Bank Federali Ġermaniż għal nuqqas ta' fiduċja u nqas ta' nuqqas ta' fiduċja u ma nafx jekk dan huwiex zon, dan wix ħjil li hemm sfidi oħrajn li dura faċċaw fi żona euro. Grazzi, naħseb li aħna meta nitkellmu fuq l-isbilanċi u l-mira tagħna lehom din hija fattur li jkun demek meta qed nitkellmu fuq sistemi ta' pagament li jirriflettu il-pagamenti transkonfinali u interbankarji taħt eh, ċirkostanzi normali aħna ma narawx dawn il-bilanċi oljien li morru favur għal ċerta pajjiż, un bat ikonna pajjiżi oħra li kunu bħala pajjiżi li qegħdin fid-dejn. Għalek, aħna biex nimmiraw dawn l-izbilanċi huma sistemi li ta' ċerta kondizjonijiet U ma rridux nindirizzaw dan bis-sintomi għax dawn jagħmlu parti mill-sistema ta' pagamenti tagħna. Imma rridu nindirizzaw dak li hemm taħt li qed jikkaġuna dan u dak li qed jikkaġuna dan hija xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' eh, kompetittività u gradi differenti ta' kompetittività kompetittività f'pajjiżi differenti, gradi differenti ta' aċċess swi f'pajjiżi differenti u għalhekk sostenibilità fiskali u tkabbir u kol f'pajjiżi differenti li rridu naraw, ma rridux ninsew li sa' ħames snin ilu dawn il-bilanċi ma kienx xi ħaġa li konna mħasbin dwarhom. Għalek, naraw, u se naraw li jekk il-konsolidità fiskali tiġi tibqa' dejja f'dan il-pajjiżi fejn għandhom id-dejn, jekk aħna jerġgħu naraw kompetittività li tikber u li jiksbuha, naraw li mbagħad li dawn il-miri tagħna lejn l-isbilanċi allura mbagħad tkun qed taħdem u l-isbilanċi ma jibqgħux hemmhekk. U jiena frankament ma ngħid li ma nistgħux Memx għafen nikonsidrawom ta' riskju għal kredituri, Mux sewa li namlu dan, għax aħna unjoni u aħna nibqaw il-koll ma' u din u f-sistema ta' pagamenti il-partijiet differenti mux se jkunu ta' riskju jekk huma li msiħba kollha jibqaw f'daqqa. Grazzi. Grazzi sal-IPP għanna lil Markus. Grazzi Sur Draghi Fil-istqarja tiegħek introduttorja inti tkellimt dwar politika kooperazzjoni ekonomika u politika aktar rib fil zona euro u fl-istati membri individuali aħna għanna bosta differenzi fiskali għal kemm f'xi stati membri għanna l-istati membri aħna għanna politika ekonomika komuni. Il-Belġu anki bejn eh, nofsinhar u tramuntana anke fl-Italja l-istess id-differenza bejn eh, is-sinjuri mhumiex anke fl-Ungerija bejn il-Vant u l-Punent. Imma bħala livell Unjoni eh, Ewropea xaġa li trid tkun stabbli biex innaqsu din eh, dawn id-differenzi ekonomiċi. Għalhekk inti meta tajt li hemm maktar kooperenza f'politika ekonomika, imma fl-istessin inti qed tajt li rritkun mod aktar Ewropew biex aħna inkunu stabli fil-politika ekonomika tagħna? Grazzi. Jiena eh, tridu tifmu dak li meta jiena għattur tennejt dan, aħna eddin ġo unjoni u rridu nimxu li l-in minn hawnhekk. Irrid ikonna medda u dimna, irrit ikonna punt ta' fejn irridu naslu u rridu nispjegaw ma' l kondizjoni li aħna irrit u jkollna qabel ma nkunu nistgħu nimxu aktar il-qudiem. U għalhekk waħda mill kondizjoni tija li aħna ma nistawx li konna unjoni ta' trasferiment aħna irridu nuru li il-pajizi kolla jistaw jiqfu fuq saqajom. U għalek dan jiena referejt għalli meta tirridu nispiegaw sew x'inhuma il kondizjonijiet li aħna rridu li konna żguri imma wkoll irridu nagħtu sens li aħna mixin il-qoddim li maħniex maqbudin f'post wieħed f'sistema statika mhux qed nimxu l qoddim dak li jiena konvint dwaru u bir-realtajiet li għanna qoddimna iktar inkun konvint minn dan irridu natu sens li biex jien l-qoddim irridu nimxu l-qoddim. Grazzi. Grazzi issa għanna kellim ieħor. Grazzi, Signora President. Jiena naqbel mal-kollega tiegħi Zvedi, Sissur Schmidt, dwar il-fatt li it-taxxi ta' tranzizjoni hija xi ħaġa li aħna mhix ta' vantaġġ għalina. Imma irrid nerġa' menxifu One thing we have seen in the European economy. Dak li tkellimna dwaru qabel, aħna rajna fl-ekonomija tagħna li mhux qed nistimulaw l-ekonomija tagħna bid-deficit jekk qed narraw l-ekonomija tal-Ewropa llum Ekk tajtu Iva, intom tiġu stimulati bid-deficit li għana, ma jekk il-deficit jgħatem biex insolvu l-problema, jkun hemm deficit ċej. Irridu nifmu u b'din il-perspettiva nixti li nidiskuti l-Erla Rose, għax anke qed nitkellmu fuq il-bailout hawnhekk. U naħħu il-finanzjament tad-deficit. Dan qed nixtru iż-żmien Għalhekk it-test hawnhekk mhux qed ngħidlek hux tajjeb u mhuwiex xek iridu konna żmien dinna, xek aħna qed nixtru żmien, ġifri aħna fl-istessin għandna spejjeż oħra, ġifieri nerġu morra l-benefiċċji tal-ispejjeż u l-analiżi ta' dan. Aħna qegħdin f'pożizzjoni fejn aħna aħjar għax id-deficit hija qed ikun il-problem qed joħloq il-problemi u l-piżijiet Et forsi qed tara li żmien qed nużaw tajjeb biex insaħħu l kompetitivita u nsolvu problemi strutturali u nżidu l-abilità tagħna biex aħna nkunu nistgħu eh, narraw x'nistgħu nagħmlu fl-isbilanċi tal-ekonomija x'aħna jien naħseb għawek huwa l-eżami tagħna biex inkunu nafu jekk hux tajjeb li rridu nagħmlu dan u x'tajjeb nagħmlu dan fl-aħħar mill-aħħar jina naqbel ma dak kollu li tajt għajt is sur Draghi Iva, meta qed naraw x'nistgħu nagħmlu kif imma minn punt li nridu nilqaw għal dan, il-pajjiż u l-banek ikunu f'pożizzjoni aqwa l-ġurnata tal-lum biex jindirizzaw b'mod respettiv il-problemi ta' budget, tkabbir, problemi strutturali u anki għadit kapitali għal banek jikiku ma jkunx hemm LTROs imma jkun hemm kriżi ta' fondi U aħna weġibna dak iż-żmien meta aħna ridna nieħdu l-operazzjoni tadna le ikonna biex ikonna kriżi ta' banek mhux se joħloq sitwazzjoni aħjar biex indirizza li żar mill-problemi la l-pajjiżi u lanqas għal-banek u għalhekk kiena naħseb dan minn hawnhekk irridu naraw mor nagħmlu nixtajjeb jew ħażin mor nixtajjeb u issa Hawnhekk huwa l-gvernijiet u l-banek li irridu jagħmlu xi ħaġa huma jridu jagħmlu jaħdmu u juru evidenza ta' dak li qed jagħmlu u kif qed qabel iva il-banek u l-pajjiżi qed juru evidenza li qed jużaw dan iż-żmien dan il-ħin li għandhom qudiemhom b'mod produttiv fejn kull wieħed jagħmel dak li jista' jagħmel għall arwoli tagħhom u rridu nkomplu b'dan u se naraw iktar fejn dan il-proċess qed joħodna. Imma jekk kien irid ngħidlek l-tiegħu x'tajjeb le, irridu nimxu fuq din il-mistoqsija iktar konkreta li torina xanna u dimna. Grazzi għalek issa wasalna għall-aħħar mistoqsija minn għand Jean Paul. Grazzi, Signora President, grazzi, Sur Draghi ma konċ se nitkellem imma la għandi ċans ħadd l-opportunità. Hemm kien hemm xi problema tal-mikrofonu. Ma konċ se nitkellem imma għandi l-opportunità u għalhekk wieħed irid jagħmel dak li d-dmir jgħid li għandu jagħmel. Jiena impressjonat ħafna bil-mod ta' kif inti tkellimt l-um. Imma intrid nistaqsik xi ħaġa fid-diskussjoni twal id-dibattitu elettorali f'ċerti pajjiżi bħalissa. Kompetittività u tkabbir qed nitkellmu fuqhom, hawnhekk qed nistaqsu liċ-ċittadini tagħna u li huma tistaqsu lina kif nistgħu jkun hemm kif jista' jkun hemm tkabbi, iktar kompetittività inqas affarijiet riġidi u ħadd ma weġibna dan dejjem tajduna l-istess affarijiet Imma huwa ovvju li ċittadini ma jarawx l-affarijiet kif narawhom aħna jekk intom taraw mill-istħarriċ in ġenerali fil-pajjiżi li jsir. Kif nistgħu namlu dan biex nitkellmu dwar il-tkabbir u l kompetittivita Nishtiq li kolli tweġibalik aħna kolla kemm aħna biex nfiq triq tajba qegħdin f'sitwazzjoni probabbilment l-aktar diffiċli tal-proċess li għandna qudiemna fejn l-austerità u l-konsolidità fiskali jina naqbel miegħek qed inqisu dan u il-konsolidità konsolidazzjoni fiskali qed narawx tista' ġib magħha. Ma rajniex eżattament il benefiċ ta' dan imma fl-istess ħin. Konvinti li irridu inkomplu nimxu f'din it-triq, riformi strutturali, mbagħad kull pajjiż għandu lista qudiemu, ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa, nagħmlu lista li tkun tajba l-pajjiżi kollha, ma riformi strutturali iva huma ta' interess Irridu naraw li kunem konsolidazzjoni ta' dan. Kulħadd irid ikollu l-interess hawnhekk u jkunem tibdil li ġib tibdil fis-soċjetà. U dan ikun għajn ta' dak kollu li qed isir, qegħdin propju f'nofs it-triq li għandna qudiemna. U l-unika tweġiba għal dan huwa li Eħe, kunem perseveranza u l-ICB trid toħloq ambjent li ikun favorevoli li jgħin dan il-proċess biex jimxi aktar il-qoddim. Għanna ftit minuti u Roberto Galtieri middera għalli li jixtieq jitkellem għalhekk nadilu l-mikrofonu għal mistoqsija li jrid jagħmel. Grazzi, se niprofitta ruħi minn dan il-ħin li jaw disponibli nishtin nitkellem fuq uh, affermazzjoni ġusta li jent milt li jett miex problema li il-problema li jem noqqas ta' likwidità u defendejt il-kustjoni monetarju li miex restrittiva il-problema hija it-talba issa jekk dini għal-problema allura kif nistaw Kif jistaw lekk imsejħa riformi strutturali jevitaw li nispiċċaw f'ċirku vizzjuż li nistaw nas jistaw wasalna depressjoni. Nitkellem dwar uh, min lat purament analitiku għaliex kwistjonijiet huma speċifiċi ħafna, iżda minn lat analitiku mhumiex mm, mhux suffiċenti risposta ta' politika monetarja u kwistjonijiet strutturali, formi strutturali u d-diem situazzjoni piuttost depressiva. Għal stant, il-sujġet il tal- ta' din kwistjoni kollha u l-investimenti mhijiex problema li qatt ma smajna biha. L-iżvilupp mhux ġej ma jġiġ biss mir riformi strutturali iżda wkoll mit talba globali li hija li għada mhm, solita mux ħazin ġifiri l-esportazzjonijiet tagħna qegħdin jikbru l-esportazzjoni anke miżona euro wkoll dan ġej kol mill-fatt li t-taxxi tal-interessi huma f'livelli baxxi l-interess reali kif edna huma negattivi u ilhom hekk negattivi għal żmien mhux ħażin. Issa, kif diġà qalb ftit ilu, jekk wieħed jaħseb li nistgħu noħolqu talba jekk inżidu deficit, ovvjament għandna deficit mod ġenerali daqshekk qoli li wieħed jistaqsi kif m'hemmx talba. Eh, sentejn ilu pereżempju, nistgħu f'moħħkom li kien hemm pajjiżi fejn id-deficit kien għoli u baxx, fejn il-livelli tal-interessi kienu għolin u baxxi u għatma kibru. Ir-rata ta' tkabbir tagħhom baqa' dejjem l-istess. Kienet x'kienet il-kwistjoni monetarja u fiskali, iġifiri il- eh, ofol ta' din in-nuqqas ta' żvilupp jinsab x'imkien ieħor u din jaxħaġa xaġa rridu niffaċċjaw. Irridu niffaċċjawha qabel ma nistaw najdu li jridu nsibu spazju fil-politika monetarja fiskali mill-esperjenza ta' pajjiżi li tilfu il-kompetittività fl-aħħar snin. Miex telf ta' per eżempju sena fejn wieħed jista' jidentifika politika monetarja u fiskali bħala il qofol il tan nuqqas ta' tkabbir. Le, dan huwa proċess li dam, dam ġej, 10 jew 15 sena għal dawn il-pajjiżi fej kien hemm ħafna politiċi espansivi u mhux espansivi u minkejja kollox ma kibrux. Hemmhekk aħna rridu niffukaw f'dan l-istadju. Iżda kif edna l-iżvilupp ma jiġix biss mir-riformi strutturali u uħut minnhom jipproduċu żvilupp fuq medda eh, asira ta' żmien, iżda jipproduċu wkoll żvilupp fuq medja medja ta' żmien u itwal għaliex joffru profondità u funzjonament ta' uħut minn mekkaniżmi tas-soċjetà u dawn huma differenti, differenti minn pajjiż għal ieħor, it-talba ġejja wkoll mitkabbir dinji u livell eh, ta' rati ta' interess. Xi ħaġa oħra li tista' tibde tosal għal bidla hija li parti kbira mill-kriżi li nsabu fiha issa li l-biżar riskju kibret ħafna wara l-kriżi u allura em mm, bizaw wkoll għastarida eh, biex jinvestu jew inkella biex jinvestu x'imkien ieħor għal daqstant tiġi nassiguraw li din il-biża mir-riskju mm, midaw kollha li qegħdin jinvestu terġa' tiġi lura mhux għal livell ta' qabel għaliex diffiċli nerġgħu mmor lura għal dak, imma l-inqas livelli li jistgħu jiġġeneraw ċertu investiment għal daqstant iridu noħolqu klima ta' eh, tajba bizzejja tal-investiment u klima ta' eh, ċertezza, ta' kredibilità. ċertezza fl-istituzzjonijiet u kredibilità fl-istituzzjonijiet u għal sante jekk inkunu nistgħu naraw li din il-biża mir-riskju tibda tonqos. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Grazzi ħafna dejjem naħdu kost meta inti tiġi hawnhekk u tagħtina din l-informazzjoni. Jina fil-kritika rajt dejjem lil president il-ġodda tal-ECB dejjem tiġi indirizzata lilhom ċerta kritika. Imma mbagħad eh, meta fit-tul ta' żmien li jkunu prala president jirrealizzaw kemm hu diffiċli tkun president tal-ECB u forsi fl-aħħar inti mbagħad eh, kulħadd jibda ifaħrek. Imma Iva, inti Eh, Sir President fi żmien diffiċli ħafna u kif ngħidu bl-Ingliż baptism of fire ġifieri tħalt mal-ewwel taħdem f'għada verament diffiċli. Jiena bħala President jiena se nitlaqna noftu ieħor għax għandi oħra ma nixtieq ngħid lill-membri li dwar il-vot ta' l-lum wara l-ofsinar il-Parlament rrit jinnomina membru li rappresenta il-Parlament Ewropew fil- fil-Kumitat Statistiku Konsultattiv. Jiena ġejt maħtura għal dan fl-2008 bħala rapporter attiv dwar l-istatistika ma jina rriżenjajt minn dan ir-wol minħabba li għandi eh, xogħol hawnhekk u l-Edward ċiklu għal kandidat għal dan ir-wol li ġi innominat mill-koordinaturi u aħna nivvotaw dwar dan illum wara nofsinhar u mbagħad ir-riżultat ta' dan il-vot jgħaddi għal president li mbagħad jieħu deċiżjoni finali. Tixa informazzjoni li tikkonċentna dak li se nagħmlu wara l ofsnar fejn nieħdu l-vot. Speċjalment għal dawk li ma kinux hawnhekk fl-aħħar mandat meta jiena ġejt maħtura. Sejna eh, se naddi l-Edward Cikluna ir-rwol tal-President hawnhekk li se jkun il-President Eh, ta' din il-laqa għal-lum, għal-dalodu. Mela nistaw inkomplu bis-sessjoni li jmiss u qabel ma nintroduċi l-Sur Kostanzjo jina għandi xaħġa li xtaqt eh, nitkellem dwarha. Għandi avvis hemm eh, laqa tal-Open Coordinators mal-President tal-Komitat Ekonomiku u Monetarju, is-Sur Thomas Weiser, fuq dan se jsir 3-8 ta' Mejju bejn is-satej u 3 ta' wara l-ofsinar. Aħna narraw li li fc għandha rwol importanti fil-proċeduri ta' deficit u dan l-iskambju ta' femmiet se jgħin lill membri biex jiddiskutu il-qada u s-situazzjoni li hemm bħalissa u anki l-iskadenzi għal eh, deficit u biex nikorreġu dan għalhekk mela. Ek mm, morru għall-iskambju ta' femit li mbagħad wara dan ikonna prezentazzjonu ta' Sur Costanzio, jina nilqaw hawnhekk li Sur Costanzio bħala Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-prezentazzjoni hija dwar ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għas-sena li għaddiet. Se jkun l-opportunità għal-Bank Ċentrali Ewropej li jitkellem dwar il-politika ekonomika u anki ruoli oħra tal-Bank Ċentrali Ewropew kif jopera fina, stabilità finanzjarja, relazzjonijiet Ewropej u internazzjonali Għawnek se jkonna ġifiri catch the eye u kol dwar dan. Il-koordinaturi ġew informati u jiġu informati li il-President għattajdilom biex il-mistoqsijiet isiru wara l-prezentazzjoni. Alex sur Konstanzjo, nadilek il-mikrofonu. Thank you very much, Chair. Uh... Grazie ħafna President, membri onorevoli tal uh, Ekonomiku Monetarju. Uh, u għata unur li jena ma' ma'kom biex niprezentalkom il-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għas-sena l-oħra li forma il-qalba tal-kontabilità tagħna lejn il-Parlament. Jiena l-ewwel ser nirrevedi fil-qosor żviluppi ekonomiċi monetarji fis-sena li għaddiet u nispjega d-deċiżjonijiet monetarji tagħna. Jiena ser nitkellem dwar l-isfidi fiskali attwali fil-żona euro u ser nitkellem dwar il-progress li sar biex inżidu il-qafas ta' governanza ekonomika. Jiena nixtieq nindirizza kwistjonijiet li huma marbutin ma' stabilità finanzjarja u regolamentazzjoni li ehm, il-komitat ta'kom jitratta ta' spiss. Jina qabel namel dan nixtieq nenfasizza avveniment importanti fl-2011 it-kabbir ta' zona euro għas il-membru l-Estonja ma hemmx mod aħjar ta' kif nuru li r-ruol importanti f'integrazzjoni Ewropea wiesa fil-proċess ta' żona euro li huwa miftuħ għal dawk il-pajjiżi u dawk l-ekonomiji li huma eh, jimxu skont u jaqblu mal-kriterji eh, ta' dħul b'mod konvinċenti sostenibbli. L-2011 baqa baqgħet is-sena eċċezzjonali ehm, ippreżentat il-Bank ċentrali bi sfidi eh, u kondizjonijiet finanzjarji ekonomiċi. Fil-bidu ta' sena il-kupru ekonomiku fi zona euro ba' għaddej appoġġat minn kabir globali u tisħiħ ta' domanda domestika il-headline inflation rates kibru b'mod sinifikanti fil-bidu tal-2011 minħabba il-prezzijiet fl-enerġija komitetajiet u użida f'dawn il-prezzijiet u kol il-bilanċu tal-riskju u l-prospetti għall-inflazzjoni qalbu għall aħjar biex nipreservaw l-istabilità tal-prezzijiet u nżommu l-aspettazzjonijiet fi zona euro ankrati sew il-Kunsell Governattiv olla il-rati ta' investiment tal-Bank Ċentrali Ewropew f'Aprilu f'Lulju tal-2011 b'25 basis point uh, f'kull okkażjoni u wara li għal livelli baxxi fis-sentejn ta' qabel. F'nofs l-Lulju tensjonijiet fis suq finanzjarji ġew intensifikati minħabba mod partikolari tħassib tal-parteċipanti dwar l-evoluzzjoni tal-finanzi pubbliċi f'ħafna pajjiżi ta' żona ewra il ehm, riżultati iktar stretti kondizjonijiet finanzjarji u tnaqqis rapidu fil fiduċa ekonomika flimkien ma domanda iktar baxxa naqsu l-attività ekonomika fi zona euro fit-tieni nofs 2011 inċertezza fis olja fis suq finanzjarju flimkien ma pressjonijiet tal-banek u l-karti ta' bilanċ waslu għal effetti fuq it kabir u tnaqis fit kabir minħabba dan il-gvern il-kunsil governattiv naqas il-rati ta' interess u l-enin tal-Bank Ċentrali Ewropew f'Novembru u Deċembru 50 basis points u sa dan iż-żmien ir-rati baqgħu fil-livell storiku ta' wieħed fil-mija. Il-tensjonijiet ta' suq uh, affettwaw il-mekanizmu monetarju tal-politika u il-Konsil Governativ adotta uh, firxa ta' miżuri u politiċi mhux standard monetarji. F'Awwissu tal-2011 dan inkluda r-reattivazzjoni tas Securities Market Program u il-tnedija tal-programm uh, ta' xiri ta' bonds garantit u koll sistema tal-Eurosystem deċidiet illi iżom il-full fixed rate full allotment procedure għal rifinanzjament l operazzjonijiet ta' rifinanzjament sal-inqas sal-aħħar tal ġunju tal-2011. 12, skużawni. F'Diċembru l-Konsil governativ adotta miżuri ta' appoġġ għal kreditu addizzjonali li inkludu il- operazzjonijiet ta' rifinanzjament fuq medda twila ta' żmien ta' sentejn u maturità ta' tliet snin u żieda l-collateral availability u riduzzjoni ta' riserva ta' ratio ta' 1%. Il-għanewlini tal-miżuri biex jindirizzaw il-bżonijiet fuq medda medi qasira ta' żmien fil-żona euro u fis-settur eh, biex bekk jimitigaw l-effetti u l-pressjonijiet li kien hemm fis-suq finanzjarji. Il-kriżi wriet li l ehm, finanzi pubbliċi b'saħħithom huwa prerekwiżit għall makroekonomija u l-istabilità finanzjarja u wkoll bħala risposta għal kriżi ta' dejn sovran u wkoll biex ikun hemm iktar kredibilità għadd ta' pajjiżi ta' żona euro fosthom dawk li iktar mill u implementaw Eh, konsolidazzjoni, eh, miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali u riforma strutturali u tisħiħ tal-qafas finanzjarju fil-fejtat il-deficit eh, aggregat tal-gvern ġenerali miż-żona euro niżel minn 6.2% tal-GDP fl-2010 għal 4.1 tal-GDP fl-2011. Dan it-naqis tal- uh, medja tal-deficit tal-budget ġi minħabba miżuri ta' konsiderazzjoni mod partikolari tnaqis fl-investiment tal-gvern u impjiegi kif ukoll żieda fit taxxin diretti u wkoll xi eh, żviluppi ta' revenju favorevoli li ġew minn kundizzjonijiet eh, ċikliċi punt linit fil-bond eh, markets tal-gvern fil-2011 kienu sviluppi divergenti fil-tħul eh, fil-pajizi mod partikolari minħabba l-perċezzjonijiet ta' suq ta' ċertu pajizi individuali eh, li huma fundamentali fiskalment. L-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali li appoġġa likwidità fis-sistema globali finanzjarju kontribwixxew li jnaqsu tensjonijiet fis-swieq ta' dejn sovran mod ġenerali. Fil-kuntest taż-żona euro, miżuri oħrajn operaw ukoll biex inaqsu dawn it-tensjonijiet. Unek id nirreferi għal riattivazzjoni tal-SMP program fawissu tal-2011 u koll il-rizultat tal-laqa ta' zona euro u l-kapijiet ta' satu gvern ta' zona euro fid 10 ta' Deċembru li waslu għall-adozzjoni tal- fiscal compact u fl-aħħar id-deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew biex naqsu interessi eh, rati ta' interessi għawlenin u jorganizzaw żewġ eh, LTROs ta' tlet snin. Fl-aħħar sar progress biex insaħħu il-qafas ta' governanza ekonomika tal-EMU kemm bħala eh, fil rigward tal-prevenzjoni tal-kriżi u kol rizoluzzjoni tal-kriżi. Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jgwidda nilqaw id-dizin u l-implementazzjoni tal-politiċi fiskali dawn ġew msaħin u msaħħa u kif ukoll il-qafas legali tal-Istati membri. Affas ta' sorveljanza makroekonomika ġi maħlu għed dispozizjoniet il-ġodda inkludu l-elementi għal governanza fiskali tal-Unjoni Ewropea u ma' passi importanti fid-direzzjoni tajba. Iżda, l-iktar dettal importanti uh, jinsab fl-implementazzjoni li huwa issa meħtieġ. Ukoll fl-2000 u il-semestru Ewropew tal-2012 għandu jiġu ntużat biex eh, insaħħu b'mod rigorus il-mekkanizmu fiskali ta' u makroekonomiku li il-Bank Ċentrali Ewropej għandu rwol importanti għal affas tal manager tal-kriżi. Flimkien mal-Kommissjoni l-IMF, il-Bank Ċentrali ser jagħmel jitlob appoġġ fi stabilità finanzjarja fir rigward tal-European Stability Mechanism. Il-Bank Ċentrali Ewropew ukoll se jkun involut fil-dizin tal-programm u l-monitoraġġ li FSF u li SM intervenzjonijiet tagħhom fil-bond market sekundarju se jisiru għabbażi ta' analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew li rikonoxxu l-eżistenza ta' swieq ċirkostanzi eccezjonali ta' suq finanzjarji kif ukoll riskja stabilità finanzjarja. Il-Bank Ċentrali Ewropew jilqa id-deċiżjoni tal-Eurogroup, deċiżjoni riċenti li jżidu id-daqs totali tal-firewall tal-euro area għal madwar 800 biljun iżda nixtieq nkun ċar dwar punt wieħed. L-ebda firewall mu ser ikun biżejjed u qoli biżejjed li jkun sostitut għal rekwiżiti u għal l-aġġustamenti fiskali u strutturali meħtieġa fiż-żona euro, l-istati membri ta' żona euro. Fir rigward ta' riformi finanzjari regolatorju, l-Unjoni Ewropea ħadet passi importanti wkoll is-sena l-oħra u jiena hawnhekk nixtieq nefasizza tliet oqsma. Nixtieq nibda billi nsemmi regolamentazzjoni bankarja bl-introduzzjoni tal-CRD erba' u CRR li hija assoċjata magħha l-Unjoni Ewropea ser tkun fost l-ewwel li timplementa il bazil flieta, il-qafas ta' Basel flieta u li huwa żviluppa u lini għat tisjiet tal-istabilità finanzjarja. CRD erba da tiġi finalizzata u hawnhekk jiena nixtieq insemmi li l-Bank Ċentrali Ewropew jappoġġa bisih l-istabiliment it-tisħiħ ta' rulebook uniku Ewropew għall istituzzjonijiet finanzjarji, mitigazzjoni ta' arbitraġġ regolatorju u kol distorzjonijiet kompetittivi li fl-istess ħin jippermettu xorta waħda l iktar flessibilità fuq livell nazzjonali mill-istati membri biex japplikaw eh, rekwiziti iktar stretti u prudenzjali fejn ikun hemm riski sistemiċi, jinħolqu riski sistemiċi. Għal dan il huwa importanti li l-istati membri jkunu kapaċi li jissaħħu mod temporanju iġifiri meta dawk il riski jkun hemm dawn ir-riski partikolari ir-ratio kwantitativi u l-limiti għal xi rekwiziti u istrumenti ta' politika prudenzjali u fl-istess ħin iħallu definizzjonijiet intatti biex bekk jipproteġu il single rule book. Il-Bank Ċentrali Ewropew jiffavorix l-inklużjoni ta' din il-lista ta' strumenti disponibli għal autoritajiet nazzjonali il-capital ratios, l-exposures, il il-ratios tal likwidità u koll leverage ratio. Kif iġi espress fl-opinjoni tana publikata dwar il-CRD erba'. Din id-disponibilità ta' kalibrazzjoni differenzjali ta' odda makroprudenzjali hija partikolarment importanti fi żona euro fejn il-politika unika monetarja hija fukata fuq kondizjonijiet medji u fejn ma tippermettix il-pajjiżi membri li jużaw l-istrumenti tal-politika monetarja biex jevitaw credit booms speċifiċi eċċessivi jew inkella um, asset price misalignments. Jena nispera li l istituzjonijiet jena xilom jil fuq dawn u um, kwistjonijiet oħra ta' CRD erba sa' sa' sajf ta' din is-sena. Issa jena nixtieq nitkellem dwar riforma komprensiva tal afas tal-Unjoni Ewropea għal regolamentazzjoni ta' securities u derivatives li kisbet momentum is-sena l-oħra. Il-Bank Ċentrali Ewropew jilqal ftehim riċenti fuq Emir li jisser jimplementaw il-mandat ta' G20 biex jisaħħu s-sigurta u t-tisjeħ tal- Uh, derivative market over the counter u jistabilixxu regoli tal-Komuni tal-Unjoni Ewropea għal central counterparties u trade repositories. Aħna ser inżommu monitoraġġ fil-qrib tar-riskju potenzjali għal um, Central Bank Independence li ser joħroġ mill-proposti uh, futuri għal uh, CCP Access u likwidità. Ser ikun hemm bżonn li nindirizzaw divergenzi potenzjali fis-supervizjoni u l-oversight tal-trade repositories minħabba in-nuqqas ta' kooperazzjoni mal-Banek Ċentrali fuq it-trade repositories u l-emir. U koll, il-Bank ċentrali jilqa revizjoni ta' swieq fi direttiva ta' strumenti finanzjari, il-Market and Financial Instruments Directive u jappoġġa l-għanijiet eh, fuq eh, il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-Credit Rating Agency. Tnaqqis tal-resilience fuq il-Credit Ratings hija ta' importanza kbira. Eh, sistema, il-Eurosystem innifisa ehm, mi ma torboċ mod mekkaniku fuq dan l-assessjar għaliex hija konċa ta' limitazzjonijiet fir rigward tal-metodoloġiji. Jiena nixtieq ngħidilkom kelma biex toqgħodu attenti ħafna fir rigward tal- constraints legali li hemm fir-rigward tar rating tal-Bank Ċentrali u fil-framework kollaterali. Il-trattat joffri l-Bank Ċentrali eh, kompetenza sklutiva biex jiddetermina mod indipendenti l-kondizjonijiet li taħt taħtom l-operazzjonijiet tal-kreditu għadhom jiseħħu inizjattivi regolatorji biex jisaħħu single financial market jew importanti għall-infrastruttura il-plattaforma futura tal-IT għas settlement ta' securities eh, eh, fil- eh, fil rigward tal-flus tal-Bank Ċentrali. L-iżvilupp tal-pjattaforma miexja sewwa u il- il- u hija mfassal 2015 wara sentejn ta' negozjati depositories ta' Central Securities is CSDs issa uh, ser jiffirmaw sa' ġunju uh, liktar tard kontrat vinkolanti legali biex jipparteċipaw fit-T2S. Dan ser jimmarka żmien importanti ħafna fir rigward ta' dan il-proġett u kol leġislazzjoni futura ta' CSD su CCP su kol MIFID u T2S ser joffru għafas uh, operazzjonali biex jipromovu iktar kompetizzjoni fil-Pro straight Environment. Issa ser nadi għal il-kupru ġdid ta' bankarju u uh, għafas ta' rezoluzzjoni li ser jibqgħu jindirizzaw l-ostakli prezenti għal maniġer tal-kriżi effettiv tal-istituzzjonijiet tal-Unjon finanzjarji transkonfinali tal-Unjon Europea. Kull stat membri jkollu għatta għodda bħal pereżempju pjanijiet tal-kupru, eh, separazzjoni tal-assi u bridge banks, eccetera. Fi rigward ta' bejlen iktar speċifiku il-bilanċ ġust irid insab bejn il-bżonn li nimxu mal standards internazzjonali approvati taħt il-key attributes li ġew approvati mill-G20 ġewwa kan ftit xurilu u ukoll il-bżonn li nevita fetti mhux mixtieqa negattivi fuq il-bank funding anka fid-dawl ta' kondizjonijiet preżenti tas-suq. Din il-perspettiva kwalunkwe deċiżjoni fuq il- -perspettiva, l-użu tal-bail-enable securities għandu jkun e, eh, post-post biftit snin fl-opinjoni tagħna fl-istess ħin kwalunkwe eh, ħruġ ta' istrumenti bail-enable għandu jiġi riservat għal istituzzjonijiet sistemiċi fuq livell Ewropew u nazzjonali. Istituzzjonijiet iżgħar jista' jkollhom diffikultajiet biex jagħmlu dawn is-securities fis-suq u huma iktar faċli solvjom mingħajr wis dawn l-istrumenti. Għal istituzzjonijiet sistemiċi jiena nara bailable debt securities bħala għodda importanti ħafna li hija kapaċi li tappoġġa riżoluzzjoni, il-proċess ta' riżoluzzjoni billi tassorba telf fih dan um, burden sharing efficienti fil-settur privat u għek jitnaqqas l-appoġġ tal-mina ħala 16. Dimensjoni oħra importanti għal reġim ta' rezoluzzjoni referi għal rida li jiġi maħlu resolution fund li se jiġi finanzjat mis settur finanzjarju nifsu li, li se ikollu rwol importanti mod partikolari fir rezoluzzjoni ta' istituzzjonijiet transkonfinali f'din il-perspettiva aħna edna li fis-sistema Ewropea tal- eh, Banik ċentrali u l-opinjoni tagħhom publikata f'Mejju tas-sena l-oħra stabiliment eh, tal-network tal-Fondi Nazzjonali mandux jeskludi l-possibilità ta' tnedija iktar tard uh, u li kunem European Fund of Funds li jindirizza dawn il-kwistjonijiet dan mandux u kollan għas jiġi jeskludi li nimmexxu il-European Resolution Fund il-fuq iktar fuq l-agenda. U għamnek njafni kwota. Fil rigward l-importanza tal-adozzjoni ta' reġim ta' rezoluzzjoni ċar għal-banek u biex neliminaw l-inċertezzi kun importanti ħafna li proposta tal-Kommissjoni toħroġ qabel is-sajf. Fl-aħħar, jien nixtieq ngħid kantejn fuq il lba Capital Exercise. Aħna nappoġġaw l-isforzi tal-EBA li saħar il- settur bankarju tal-Europa fir rigward tal-problemi finanzjarji li hemm. Aħna ħadna nota tal-deliberazzjonijiet tal-IBA fuq il-pjanijiet tal-kapital tal-banek li jimxu skont ir-rekwiżiti u skont l-eżerċizzju u li dan jiġu sodisfatt kif suppost l-azzjonijiet tal-banek li jimxu skont ir-rekwiżiti ta' ħarta ġunju tal-2012 u d-deadline ta' dan għandu jkun monitorat mifil rib mill-awtoritajiet rilevanti membri onorevoli, fl-2011 kien bla dubju għal darboħra kienet sena ta' sfida mod partikolari għal zona euro um, minħabba l-interplay negativ bejn il-problemi ta' dejn sovran u s-settur finanzjarju jena nemmen li il-program vast ta' governanza ekonomika u riformi finanzjarji u regolatori kif ukoll li u co-legislator ser kompli jadotta u jikkontribwixxi biex isaħħaħ l-istabilità taż-żona euro. Dawn il-riformi leġislativi huma implementazzjonijiet tajbin u b'saħħithom. Jena fuduċjus li l-Parlament Ewropew ser jkollu rwol sħiħ fi għal um, kisba b'saħħitha ta' dan l-istess għan. Grazzi ħafna l attenzjoni tagħkom. Circunstanzio. We've now come to uh, questions. I think first on the list is... uh... ħafna naddu għal-mistoqsijiet issa. Sinjor Gulard, grazzi ħafna, eh, Vice President. Għandi żewġ punti. Kien hemm ħafna fajt tajbin li semmew, iżda nix li meta lilha nifsi għal tnejn żewġ punti biss. Nishtiq insaqsik illi tamla komunikazzjoni ta'kom iktar trasparenti, ġifiri meta tkun iktar trasparenti meta titkellmu dwar operazzjonijiet li mhumiex konvenzjonali, naħseb li din hija importanti sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw xi miżuri li jkunu qed jittieħdu. U hekk ikunu ngħidu wkoll il-pubbliku x'qed isir, x'qed isir mill-flus, is-sur Draghi tkellem dwar il-punt u fimtu xrid jgħid u kienet jitkellem dwar illi hemm ċiklu li taddi minnu eh, il-flus jaddu minn bank għal ieħor ikun hemm proċess għal likwidità sakemm dan il-flus jerġgħu jiġu lura għand l-ICB. Jien xi insaqsikom sabiex l-informazzjoni tkun iktar disponibbli sabiex ikunu nistaw neħu l awra ta' misteru li jett li hemm dawra ma' dil-kwistjoni. U diffiċli nifmu li f'sistema demokratika ma jkollniex eh, traċċibilità, importanti li hemm di traċċibilità kif għamilna wkoll fis-sistema fil-qasam eh, tal-agrikoltura. tal tal agrikoltura fil-elezzjoni, fil-kampanja tal-elezzjoni reċenti fi Franza l-affarijiet saru kemm xejn eh, koroħ, speċjalment meta n-nies bdew jitkellmu dwar l-ECB. U jiena provajt eh, nieħu puntu di vista ta' proporzjonalità. Nixtieq niġbirkom l-attenzjoni għal dan il-punt. Jekk maħniex ħan nirbħu l-battalja tal-komunikazzjoni, mela l-estremisti ħaj jihdu din ir-rebħa Issa rigward il-riskju sistematiku. Jiena nilqa l-eżistenza ta' dan il-komitat u nixtin repeti dak li diġaħet, diġaħet dal-put għajem ta' diversi drabi fil-plenarja, it-ħassib tagħna u li rridu nżommu il-suq wahdini u importanti li single rulebook jibqa rulebook wieħed nifmu li jistajkun jkun hemm ċerta flessibilità, speċjalment fis-sistem fil eh, situazzjoni attwali, però dak li rridu nagħmlu hu li naraw kif irridu li leġislaturi iġibu rwieħom. Sfortunatament inħoss illi qed eh, nerġaw inħollu dak li diġà konna għamilna dak li konna għadna. Il-rapport fil-fat isejjaħ għal flessibilta iżda ma, ma jimminax is-suq waħdini. Irridu fil-fat nżommu ma triqtna, nżommu ma direzzjoni li qbadna għaliex inkella n-nies ħajibdew imorru għal eh, estremizmu nazzjonalistiku. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet fuq l-ewwel waħda. Għandi simpatija għal dak li qed iżda dak li hu impliċitu fl-appell tiegħek huwa impossibbli nagħmluh. Wieħed mill-fatturi tal-flus huwa li l-flus jiġu maħluqa jitilqu nofquhom u mbagħad huwa virtwalment impossibbli illi ssir taf fejn dawn il-flus marru. Ħantikom eżempju. L-LTROs zidu l-finanzjar tagħna tal-banek mhux bitriljun kif jingħat, iżda by nofs triljun. Għaliex? Għaliex kien hemm forum oħra ta' finanzjar għal banek li ġew imnaqsa għal banek naqsu ċerta faċilitajiet oħra sabiex jieħdu vantaġġ tal-mezzi ta ġodda li ġew introdotti. Ġifiri, aħna tajna biss nofs triljun. Dinja biċċa informazzjoni importanti ħafna xem miżinterpretazzjoni tal-figura. Mbagħad xiġri. Naseb li għanna nispjegaw kollox mod aħjar iżda jkollna nidħlu fit-teknikalitajiet, ġifiri li l-ħolqien tal-flus, eċċetera. Per eżempju, ċerta nies huma ma mħazba jew mħawda minħabba li jkun hemm ammont ta' flus Iżda fl-aggregat dan huwa din hija ħtieġa għaliex aħna nkun qed inżidu l-bażi monetarja. Din tiżdied biss jew meta l-banek jerġgħu jħallsu dawn il repurchase agreements wara sena jew tliet snin, jew inkella jekk aħna nbijaw assi tal-banek inkella il-bażi monetarja tibqa' hemm sakemm ma jkunx hemm aggregat fid-depositi magħna. imma dan ma jfissirx li dan huwa flus din flus qegħdin hemm ma jagħmlu xejn. Huma flus li jingħaddu mis-sistema tal-banek kif diġà edna pubblikament il-banek id-dejn tal-banek li li selfu l-iktar dawk iż-żewġ operazzjonijiet domx il-banek illi għandhom mana l-iktar depositi signifikanti domx istess banek. Lanqas biss huma l-istess setturi bankari il-flus qed jiġu ċirkolati fiż-żona euro kollha. U ovvjament qed tiffinanzja il-balance eh, sheets tal-banek. Xaġa li mhix msemmija biżejjed hija li waħda mir-raġunijiet għax għamilna din l-operazzjoni hi illi il-banek kienu qed jaffaċċaw fl-ewwel kwarta din is-sena ir-rifinanzjar ta' bonds ta' bonds tal-banek illi kienu laħqu maturità u dawn għalhekk kellhom jiġu imħalsa għal ammont ta' 230 biljun euro. U il-suq li kienet joħroġ il-bonds kien kważi kważi malu fil-bidu ta' din is-sena. Għalhekk eh, ħafna mill-likwidità li provdejna aħna u dużat mill-banek sabiex ikun jistgħu iħallsu dawn il-bonds li kienet jimmaturaw minħabba li huma ma kell ma setawx joħorġu l-istess ammont ta' bonds sabiex ikun jistgħu jitħallsu il-bonds li nħarġu qabel il-bonds preċedenti. Ġifieri, ħafna mill-likwidità li aħna provdejna intużat sabiex jiġu tiġi mħalsa dejn fil-tal-bonds illi fil-fatt kienu laħqu ċerta tip ċerta maturità. Nansa sabiex intikom eżempju. ista kif għattilkom, il-flus u diffiċli t-traċċaħ. Il-balance sheet totali tal-banek fi zona euro jammonta għal 32.9 triljun euro. Il-deposit totali fil-banek kolla kamuma jammontaw għal 20.4 triljon euro Iġifiri, irrit ikollok idea ta' dawn il-5 biljun euro xiprovdew l-banek. Xinjettaw s sistema fil-pajizi kolla. Għalix kif qal il-president tagħna ftit moment ilu mill-800 bank il ġew għal tini l-TRO iktar minn 400 minnhom kienu mill-Ġermanja ġifi tisaw tifmu il-komplessità, l-komplikar tal-proċess ta' manipolazzjoni. Iżda dawn l-elementi li semmejt issa li ġa semmejt spiegajtom l kulli fem iżda li nispiegaw ta' kollu l-nies u nispiegaw l dan kollu xie fistara l huwa importanti l-nies jifmu. Kien hemm xi mistoqsijiet hawnhekk eh, illi minnhom fimt il-dettalji fil-fat mux tem għet jiftemu d-dettalji tal-ħolqin tal-flus. Issa t mistoqsija tijak iktar fil-qosor. Dak illi nitolbu huwa fuq bażi temporanja, nirrepeti temporanja, jekk f'pajjiż partikolari fiż-żona euro ikun hemm boom kred tal-kreditu jew inkella prezzijiet tal-proprjetà li jolew, mod partikolari fl-żona euro, mem l-ebda politika nazzjonali mon monetarja, ġifiri xodda jistaw jiġu intużati f'dan il-pajis sabiex jaffaċċaw indrizzaw dan il-riskju li rajna fċerta pajjiżi dan il-riskju ħoloq problemi kbar. L-unika strumenti għodot li jista' jkun għandhom u jkun illi sakemm tħalli sitwazzjoni b'mod temporanju iżidu jew isaħħu xi ftit l-istrumenti tal-politika makroekonomika u importanti li dan kollu jkun disponibbli. Iżda bil-kontra ta' dawk illi talbu għal dawn fl-opinjoni tagħna din mhijiex eh, għodda permanenti din mhijiex ħatoħlo xi forma ta' noħorġu deb illi fil-fatt ħajservi ta' soluzzjoni permanenti għal baneg. Le, din hija bi soluzzjoni temporanja. Ek biss sa' niġġustifikaw l-użu ta' dawn l-odda, sempliciment u tista' tintuża bissa għal żewġ ehm, raġunijiet sabiex ma rridux inbidlu definizzjonijiet għaliex dan se jkisser single rule book u li insaħħu fil-fatt dawn l-odot. Aħna naqblu fil-fatt mal-komitat ta'kom illi dan il-mistoqsijiet huma importanti għal funzjonar tajjeb ta' dan is-suq. Grazzi ħafna, fadlna tlet kellima. Hawn Diego Feo. Umbat Eni Podimata, umbat Liem. Għana biss spost jew ħin għal dawn it-tlet mistoqsijiet. Diego. Grazzi, Edward. nil-akaw sirkostanza? Kolli ngħid illi jien ħares il-prezentazzjoni bot pożittiv ħafna. F'dan ir-rapport titkellem dwar l-istabilta u li nerġgħu kollha l-fiduċja u l-konfidenza sabiex inkomplu nekollna ġestjoni tajba ta' din il-kriżi. F'dan u wara dak kollu li u semmej dak kollu dak kollu li seħ is-sena l-oħra rigward tal-inflazzjoni u rati tal-interess. Jina xaqt semmi l-punt tal-komunikazzjoni u koll. Illum il-ġurnata li sibi iktar illum il-ġurnata milli fil-passat hija il-fokus ta' ħafna attenzjoni. In-nies qed jiffukaw ta' x'qed jiġri, ta' x'qed jgħid li sibi u ta' x'ħajamel. Li sibi għandha rwol x'taqdi nies għandhom ċerta aspettazzjonijiet. Jek tħares lejn dak li seħ fil-passat tara li ċkutant li sibi tgħid ħaġa u tiftijem totalment mod differenti. F'xi ftit li smajna rapport fuq l-aħbarijiet dwar xi affarijiet ħajnbidlu eh, fl-2013 li sibi qalet illi jew taħt xi opinjonijiet illi s-swieq ħajġa marru lura fil-Portugal. Ista, n-nies kompletament ma femux il-messaġġ hawnhekk. Raw illi dan kien messaġġ pessimistiku, pessimistiku. L-istati membri issa qed jimplementaw miżuri ta' osterita'? għati jissegwu eh, il-pariri ta' pajjiżi trojka, ġifiri Spanja, Greċja, l-Irlanda, ecc. Suppost dawn kollha tiservu ta' eżempju sa kif għandek t-ġesti xibot tajjeb il-kriżi. Issa, 2011 kienet s sena fejn kien hemm diversi miżuri rigorużi li ġew ehm, imnedija u implementati. Wara dibattitu, kien ħafna dibattitu dwar l osterita vizavi it-kabbir hemm qed jgħid li l-miżuri ta' austerità ħajkomplu u iktar problemi minn flok jisolvuhom. Issa, l-2011 kienet eżempju tajjeb tal-mod kif il-miżuri ta' austerità għandhom jiġu implementati. Issa, il-mistoqsija diħa dawn il-miżuri ħajwaslu għat kabir iktar il-qoddim naraw ukoll il-problemi li huma parti mill-kriżi mhumiex minħabba l-euro as such. Iżda hija minħabba problemi istituzzjonali u għalhekk għandna six pack u two pack. Issa, xħajġri wara il-two pack wara six pack u nix isqasikom x reformi istituzzjonali rridu nkomplu namlu u x-mizuri finanzjari oħra rridu nkomplu nieħdu. Forsi rridu nimxu għal governanza ekonomika iktar ċentralizzata, ċentrata fi Brussel. Grazzi. Sim, ja primitit u eh, risponderajt tambajn eh, in Portugiex. Jena ħan wieġeb bil-Portugis, jgħis Sir Dal-mistoqsit kollha li prezentajt li. Inti semmejt il-mod pozittiv ta' kif li sibi ħarġet ir-rapport tagħha. Il-problemi jistaw wkoll irreferejt għal-jom huma problemi importanti li ndirizzawhom, semmejt eżempju partikolari. dwar l-aċċess tal dwar li protokolli ikollhom aċċess għas-swieq. Iżda jien qatt met li dawn dan l-aċċess fil-fatt jista' jkun limitat, inqatt met dan minix għoddu tidħol fid-dettalji iżda ġejt miżinterpretat. Issa xenarju li rridu nemnu fih u li il-Portugal ħajkomplu ikollu aċċess s s sena d-dieħla, pero ovvjament ħadd ma jista' garanti dan 100%. Sissa dan ix-xenarju għadna nistgħu iżda nemnu fih u nittamaw fih. Kien hemm referenza għall aspetti differenti ta' kif tista' tara l-problemi ta' situazzjoni differenti eżistenti hemm diversi pajjiżi li m'għandhom l-ebda possibiltajiet oħra kull ma jistgħu jagħmlu huwa huma li jirrispondu għal pressjonijiet mis-swieq. Billi u jagħmlu dan billi naqsu id-deficit. Huwa minnu ukoll illi fuq medda ta' żmien medju m'hemm l-ebda kontabil kontibilta' għal il-miżura jtieħdu issa u it-kabbir li jista' jkun hemm fil-ġejjieni. Iżda, sabiex norbot ma' dak li qed diġà jiena fuq medda ta' żmien qasir jekk inti trid illi illi kollok jekk ikollok li konsolidazzjoni tal-budget li ħajtħalli impatt negattiv u tkabi, inti ma tis jekk ikun hemm dan l-impatt ma tista' tagħmel xejn, iżda titħares fuq medda iktwal ta' żmien. Tittara l-effetti finali effett pożittivi li ħajkun hemm iktar qudiem. Jek tħares lura lejl l-2011 u tara fid-deficit budgetarju li kien hemm tara li dan żdied skużani li żdied minn 6.2 għal mija Iżda, l-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek eh, rigward riforma. Kif tiġaħed? ċerta aspetti tal-Unjoni Monetarja tal-Unjoni Ewropea inizjalment ma kienux maħsuba b'mod tajjeb. Ġifir nistaw nitalmu minn din il-kriżi. Lezzjoni, nistaw nieħdu lezzjoni il-kol kemm aħna fl-awtoritajiet Ewropej. Unjoni monetarja trid iktar trid unjoni iktar budgetarja, trid unjoni budgetarja ħjar. Irridu li nimxu lejn dik id-direzzjoni. U fil-kas nkunu nistgħu nagħmlu xi tibdil hekk kif inkunu mexxin, iżda rridu nimplementaw il-miżuri li approvajna riċentament. Għandna bżonn ukoll odda ta' maniġjar tal-krizi, sa' ek ikunu nistaw nantiċipaw dawn it-tip ta' krizi. Meta aħna għamilna din unjoni Monetarja qatt ma anticipajna din it-tip ta' krizi li bdiet fl-2007. U finalment, lezzjoni oħra li nistaw nitalmu mill-krizi ili għanna bżonn iktar unjoni finanzjarja. Ġifiri għanna bżon iktar mekkaniżmi ta' superfizjoni sabiex ma nerġgħux nispiċċaw fi kriżi bankarja. Irridu niżviluppaw dan kollu fuq bażi Ewropej, Ewropea. Dawn huma riformi lezzjonijiet illi irridu nitalmu mill-kriżi li nimplementaw issa. Huwa meħtieġ illi namlu dan it-tibdil għal eh, funzjonar tajjeb tal-Unjoni. Grazzi. Grazzi. <clears throat> Edward, grazzi Sur President tal-prezentazzjoni dettaljata fejn inti sħat fuq l-importanza li wieħed jikseb stabilità makroekonomika u finanzjarja l-aktar eh, fi zona euro. Jina naħseb Sur President li eh, apparti li rridu nitalmu minn dan u raġunijiet għaliex tħallna f'din il-kriżi huwa importanti li konna l-kuraġġ politiku biex nevalwaw sew il-linji ta' politika u x'nistgħu nagħmlu E, eh, mattul kif rajna f'daw l-aħħar tliet snin biex inkunu nistgħu nilqgħu għal din il-kriżi u jina naħseb li lezzjonijiet li rridu nitalmu f'dan ir-rigward billi insegwu b'dak li dawk il-kollegi diġa ta' qabli semmew, wahda mill-lezzjonijiet li rridu nitalmu hawnhekk hija li disciplina fiskali hija importanti neċessarja ma mhix biżejjed din weħida biex toħlo il kondizjonijiet biex aħna nilqaw għal din il-kriżi, noħorġu minn din il-kriżi jiena naf li inti se tenfazizza li biex ikonna riformi strutturali ma jina unneku u kolnajt li meta ikonna nkunu f'da bħala reċessjoni, riforma strutturali importanti ma ridu nevitaw dan il-mod ta' riforma strutturali mħabbar tip ta' reċessjoni li għana u biex nelbu il-reċessjoni nawet namel referenza għall-impat li kella fil-Greċa, pajjiżi għalhekk meta naqqasna il-pagi minimi fis-settur privat u kif tafu l-impatt kien li zidet ir-reċessjoni minar ma għenet blebda mod biex intejbu l-kompetittivita tal-ekonomija griga. Iżda, part il-Greċa sur, viċi president, jiena rrit nerġa' niġi għal pont tal-bżon ta' stabilità finanzjarja u makroekonomika. Jina hawnhekk nifhem li bilt li stabilità makroekonomika u anki finanzja stabilità finanzjarja m'għandix taqsa ma' ċertu indiċi imma u koll irdu naraw il-kondizjoni soċjali li kunem fl-istati membri. Dan semmitu s-Sinjura Gular ek rajna l-estremizmu, mux bis fi Franza li izdiet imma kważi kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Hemm riskju aktar ta' problemi soċjali fl-Stati membri. U din il-qada soċjali, dawn il-kondizjoni soċjali, eħe, konsidrajt għom b'mod serju sissa jew is-sottovalutajtu dan kollu. U intom imħazmin fil-li sibi dwar dan Umbat, għal żewġ punti aktar konkreti sur viċi president frigward il-għada tal-ICB u r-wol tal-ICB. Il-għada tal-ICB mela. Intom għawnek sħaqtu anke l-kollegi tijaw saħu għanna regoli ta' disciplina finanzjarja u fiskali li huma riġidi għanna trattat fiskali ġdid u jina forsi għawet najt jekk il-kondizjoni jinsabu emmek biex nibdew dan il-proċess li bih bil-mod il-mod se wassalna biex id-dejn ikun kollu l-istess ħafna uffiċjali tkellmu dwar dan, anki l-President tal-Kommissjoni Ewropea, Sur Barroso, għal dan. Wassal il-waqt biex aħna nibdew diskussjoni serja dwar il-bżon biex nżidu il-mandat li għanna u d-dimna palissa tal-ECB dejjem ma dawn regoli ġodda li għanna fuq il-governanza ekonomika u disciplina finanzjarja. Grazzi. Grazzi għal eh, dak li inti qed istaqsi hawnhekk li juri tħassib li naraw huwa evidenti imma nixtieq ukoll infakrek fl-istess ħin li aħna ma rridux ninsew li hemm żewġ affarijiet li jajdu eżattament għalfeja minna dan. Eħe, kienem krizi finanzjarja fid-dinja. U l-ekonomiji ta' dinja għadhom prawx kompletament. Il-proċessu juhu fit-tul għamnek biex għat jirkupra, rajna anki minn passat. Meta jkunem krizi finanzjarja bħal din, normalment jkunem periodu fejn it-kabbir ikun baxx u dan ikun idum serek għal bosta snin. Għalek din hija l-kondizjoni għanna qudima ekonomiku Amerikan, famuż ħafna, Danny Rodrik, li għal reċentement L-ewel 10 eh, snin ta' l-Unjoni Finanzjarja Monetarja kienu tajbin, un bat l-10 snin ta' wara kienu se jkunu kol tajbin kiku ma kienxem il-krizi finanzjarja li rajna ġġara mill-2007. Umbat, fl-isfond ta' dan ukoll rridu naraw li ċerta pajjiżi kellhom zbilanċi kbar matul is-snin. Umbat meta faqet il-kriżi il-swieq fukaw fuq dan u f'daqqa waħda qabel is-swieq blew ituhom flus jiffinanzjawhom minnar ebda ħsieb u minnar ebda risk tip ta' riski u mbagħad għada waħda il-capital flow, il-flus kapitali waqaf. U dak effettwa kollox, dak huwa fatt, man blebda mod ma nistaw nissostitwixxu dak il-flus għal dak il-pajjiżi. Iridu innaqsu l-isbilanċi dawk il-pajjiżi intom tafu x'ġara u inti semmejt dan mhux qed nikkorreġi dak li għattinti, ma jina għed e, nitkellem fuq dak li ġara, irridu nevalwaw id-diffikultajiet li għanna, l-problemi soċjali. Issa, it-kabija f'bosta pajzi fejn għandha xtaqsam l-Unjoni Monetarja se tkun se dumma seħ. Ma rridu nispjegaw l-nies tagħna dawn huma demokrazija. Għaliex dan? u nilludu ruħna xi kultant u nippretendu li noħol u f'din eh, situazzjoni li u għalek ikun hemm riżultati għar minn dan. U mbagħad dejjem irridu nitkellmu fuq dettalji u każi konkreti. Nistgħu niddiskutu kif nistgħu naqblu mhux biss id-direzzjoni imma hemm ċerta dettalji ta' kemm u kif wieħed jista' jiddiskuss jiddiskuti dan, ma jridu jiġu diskusti esempi, konkreti. Memx tweġiba ġenerali għal għal dan biex wieħed jinnegozja ma ninsewx li l-pajjiżi jridu jikkonvinċu li s-swieq għax fl-aħħar mill-aħħar l-izbilanċi li għanna qudiemna iridu l-investituri li jixtru d-dejn tagħhom u jekk ma jixtrux id-dejn Ntom tafu li memx ħaġa li tissostitwi xi dan 100%. Għalhekk hija ħaġa rdu nqisuha u hija importanti. Toġobkom jole ma nistux ninjoraw u nevitaw is-swieq u x'numa d-deċiżjoni ta' swieq u anki tal-investituri. U fl-aħħar, meta inti saqsejt l-aħħar żewġ domandi li għamil bħal dejn li kun kollu l-istess u l-mandat tal-ICB. Meta id-dejn jiġi kollu l-istess, għad-dejn irrit ikunem eh, fiduċa u konfidenza li trid tiġi mibnija fl-istati membri u dak li qed nagħmlu bħalissa u deċiżjonijiet li ħadna biex iktar ikun hemm sorveljanza disċiplina tal-sitwazzjoni fiskali setejn biex inkabru l-konfidenza u anki ikun hemm evoluzzjoni mbagħad ta' din l-Unjoni Fiskali li għada fil-ġuf nistgħu ngħidu hekk hija xi ħaġa li rridu nqisuha għal ġejjieni. Mbagħad fejn għandu x'jaqsam l-Europa dem imxiet bi proċess u se jibqa' hekk dan. Fuq il-mandat li nis Musta nikkommenta din hija għażla politika tal-Istati membri għal mandat jiena ngħid biss li fejn għandu x'jaqsam eh, medda twila u medja billi niżguraw l-istabilità fil-prezzijiet hija importanti biex noħolqu l kondizjonijiet għad kabbir ekonomiku. Mem lebda alternattiva u jina ngħid hawnhekk f'din il-perspettiva kemm fit-tul u kemm fil-medju termini. Mem anki fejn jitlu l-ekonomisti li qed jgħidu jekk wi il-pajjiżi kollha li matul is-sekli joħolqu aktar flus għalhekk kikul u inflazzjoni jkunu aktar sviluppati minn oħrajn imma mhuwiex hekk imma ġifri f'termini ta' żmien twil hija kondizzjoni li noħolqu stabilità ta' prezzijiet biex ikollna tkabbir ekonomiku. U dan huwa dak li jiġġustifika l-mandat tagħna blan prinċipali u l-mira prinċipali li jkun hemm stabilità fil-prezzijiet u mbagħad meta niżguraw l-istabilità fil-prezzijiet irridu mbagħad ikollna għanijiet u miri oħrajn kif għamilna. Grazzi il-kellim li miss eh, għanda uh, mistoqsi oħra, mux għet nitkellem għamlek fuq alternativa l istabilità fil-prezzijiet, imma biex nikkomplimentaw l istabilità fil-prezzijiet jina tkelli li nżidu il-mandat, mux nibdluħ, imma nżidu, nkabru il-mandat. <clears throat> mela, il-kellim <clears throat> li mis issa. Grazzi għajt s-surlim. Fl-2010 b'miżuri li ħadna bħal smp l icb kella għodda biex tkun tista' tintervjeni fis-swieq tad-dejn u mbagħad ukoll jiġilet l-ispekulazzjoni. Fl-2011 l-inkomplu nżidu naraw dawn il-miżuri u rajna hekk kien hemm iktar stabilità għas-swieq miljan-nies hija l-idea li sibi allura sar hekk qed jaħsbu xi ħaġa li hija effettiva u reattiva kontra dak li naraw fil-Bank of England. Aħna rridu li jintom eħe tamlu dan meta naraw li hemm reċessjoni u zida tal-qat, imma tkun iktar flessibli f'kondizjoni iktar makroekonomiċi biex naraw tkabbir għalek politika monetarja miex bizzejiet u għalek il-soċjalisti franċiżi se jarġaw jiftħu il-politika budgetarja u diskussjoni ta' dan jekk jirpu fis-sitta ta' Mejju. Ma meta nerġgħu niġu għal dawn l-intervenzjonijiet u l-miżuri li intom ħattu hemm ċerta żliet li saru li eżempju, nistgħu ngħidu li fl-aħħar tal-2011 bdejna programm li qabel ma kienx hemm qabel bħalu meta kien hemm aktar politika rigoruża fejn jidħol id-dejn u anki għasfiq ta' dejn sovran u l u eccezjonali f'Diċembru li kien hemm rifinanzjament tas settur bankarju għal triljun euro. Imma, meta aħna nedejna dan il-program, dan sar fl-istess ħin ma l-SMP li kien għadu riqet, nistaw ngħidu hekk, li għalek wassal għal spekulazzjoni għal 2010 u l-2011 dak li għandu xaqsam stabilita. Ġbir ma kienx hemm xiri mill-ġdid u attività ta' dan fejn jitlu bonds tal-gvern fuq is-suq sekondarju minn dak u dana detriment tal-istati membri li ħassew il-konsekwenzi direttament u l-istazzjoni fl-Ispanja, fl-Ispanja minħabba dan, f'Novembru tal-2011, jannar 2012, rajna waqaf fil-rata ta' interessi minn seba lanqas minn ħamsa fil-mija u l-istess sara mġara fl-Italja. U inti, għat il-ġimma li għaddit li meta nedejna dan l-LTRO f'Diċembru tal-2011 għat kienet xaħġa suscettibli ħafna għal krizi ta' dejn. U inti għat li dinja priorita aktar mill likwidità tal-banek, imma biex nikkontrollaw l-spekulazzjoni kontra l-istati li mhux qed iħallu li jkun hemm return ta' konsolidazzjoni fiskali u mbagħad jekk ikun qed jaraw oħra tilet waħda hemm qed jgħidu xnijat li qed jgħidu li dan se jkun hekk u se jkun hemm semmur iktar qar u li li sibi se turi li se tkun lesta li tagħmel dan u tilqal dan u jkun hemm intervenzjoni diretta fuq il-swieq sovran Grazzi għal dak li inti qed tgħid li hawnhekk kif semmejt. Aħna qatt mhux se noħol u nitlu f'kompromess fejn għandu x'aqsam dak li se nsib qudimna fil-ġejjieni. U mhux se nagħmlu dawn l-interventi, ma nistgħu qatt nagħmlu dan l-impenn mela għal l-aħħar ħaġa li inti saqsejt jiena nista' ngħid li l-programm jeżisti mux maħallejniex ta' ma bandunajniex. U nishtiq u koll nġbet l-antazzjoni tijak għal-fat li jekk inti tamel paragun bejn il-kondizjonijiet ta' dak li kenna f'dak is-suq, dik il-parti ta' su u l-monetika politika finanzjarja u l monetika kif għamilnija dakinar, issa hija għar anki wara tibdil li sar minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni ma' Spanja. Dak li wassal għal eh, deterjorament fil-qada tad-dejn fi Spanja. Umbat, irridu niftakru, unżom u dimajnejna li għanna l-yields li għet eh, jonqsu għal ċerta strumenti l-aktar wara l-kas li provajna nevitaw kif inti taf sew il-PSI, il-kas tal-PSIs. U fil-kas tal-Greċja, is-swieq ħassew li li sibi sistema tal-euro kienet il-preferred creditor u dan mhux il-kas ma dikija il-reputazzjoni li ħolqu fis-swieq u għalhekk kien hemm ċerti konsegwenzi l-aktar għal dak il-programm. Jekk nitkellmu b'mod tekniku għandna l-problema ta' negative leverage li jeżisti f'dan il-każi l-aktar fi xiri ta' ċerta strumenti minn ċertu aġenti fejn jekk ikun hemm problema ġifiri fil-ġejjini huma mhux se jieħdu sem fl-ispejjeż għalhekk irridu naraw li dawn u kollox importanti u deċiżjonijiet jistaw jew ma jistawx iwaslu għad deċiżjonijiet li se nieħdu fil-futur. Imma manna lebda impen ċert hemmhekk imma mbagħad meta jiena niġbet l-attenzjoni tiegħek fuq l-aspett tekniku huwa importanti. Li forsi hawnhekk jiena nista' ngħid għal darb'oħra zidna l-likwidità fis-sistema bankarja 500 biljun biss u mhux bitriljon kif qed jingħad. Għalhekk minn ċertu punta di vista it-triljun hija ammont ta' operazzjoni li tieħu medda twila ta' żmien. Imma dan sar billi naqqasna faċilitajiet oħra ta' likwidità, allura importanti li nsemmu dan. Kif taf skont il-mandat tagħna lan tagħna huwa l-istabilità tal-prezzijiet u l-qada bħalissa hija li l-inflazzjoni janqas minn 2% u l-aktar il-prezz tal-enerġija żejt l-aktar ifisser li bil-qadar janna bħalissa is-swieq dinjin, fis-swieq dinjin, il-żejt mhux se jibqa' jizdiet il-prezzi u l-inflazzjoni tonqos u mis-sena d-dieħla rridu naraw li l-inflazzjoni tkun inqas minn 2%. Naf li aktar minn hekk illum il-ġurnata. Imma jekk naraw l-inflazzjoni u neskludu il-prezz tal-enerġija u tal-ikel, Ir-rati ta' interessi eddin madwar 1.5% bħalissa. Reċentement għadna bosta drabi li issa naraw li kunem riskju għall-inflazzjoni naraw bilanċ hemmhekk imma wkoll għadna b'moċar li hemm riskju għat kabbir possibilment dan qed ngħid. U jista' u jkun naraw riskju eħe fejn jidħol it-kabbir. Aħna għadna niddependu għal dak li se naraw sejġri fl-ekonomija u ma nafux sejġri. Imma jekk dawn ir-riski li semmejna ikun minnom iseħħu veru mela kun zguli li nerġaw nadottaw il-linji ta' politika li adottajna s-sena li għadit, per eżempju, eżempju tajab kien tal-prinċipju fl ewwel parti ta' s-sena fejn kena il-kupru ekonomiku, il-riskju għall-inflazzjoni beda jizdit imma kullħat emmen li se jkun hemm tkabbir dejjem anki fuq eh, mod internazzjonali, kulħadd kien jaħseb dan. Bil-mod il-mod ġajna l-politika tagħna monetarja, rajna li tkun aktar normali, u minn Lulju ma anki f'Ġunju l-aktar il-PSI tal-Greċa rajna li situazzjoni tbidlet fl-Ewropa u anki fuq livell internazzjonali dan. U malajr irranġajna il-politika tagħna, żiedna ir-rati ta' interessi un batna naqasnijom li juri li aħna dejjem edin attenti u naraw xni l ekonomika. Naraw dan mill-qrib ħafna. U dejjem bil-limiti tal-mandat tagħna naraw li l-politika tagħna timxi skont is-sitwazzjoni. Mela, ekk wasalna fit tmim tagħna, nirringrazzja lis sur Konstanzja tal-li ġijaw u spjega il rapport u wieġa pal mistoqsijiet tagħkom. Jan nixtieq infakkarkom dan ir-rapport huwa wieħed li l-unika li sar għall-2011. Id-dettalji se jingħataw iktar tard wara li jiġu maħtura rapporter u shadow rapporter. M'għandniex id-dettalji imma se jiġu mħabra aktar tard. Mela, nifu għawn u nerġaw nitaw fit-tlieta ta' wara l-ofsinar. Grazzi.